Ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, good afternoon. Mela, Il-kollegi il-wara nofsinari tajjeb il-kulħat, eja nibdow bl-ewwel punt tal-aġenda tagħna illi huwa l-adozzjoni tal-aġenda tagħna għanna bidliet uh, għal proposta inizjali il-punt 27 dwar l-skambju tal-opinjonijiet dwar il-promozzjoni tal-moviment ħieles ta' ċittadini u negozji permezz ta' simplifikazzjoni ta' dokumenti eh, eh, issa ġiet posposta il-punt 23 li huwa il-deroga għall-immunità tal-sur um, Zjano Bros Zanopolus eh, ġit posposta u kol għax eh, sur Zarjanopolus huwa ma jiflaħx u xie oġġezzjonijiet is-sur Kavalier. Grazzi ħafna. Żewġ punti nixtaqt niċċara dwar is-sur Spaċiz. L-ewwel net il-Departiment Legali tal-Parlament qegħdin ikomplu jistudjaw din l-affari, ġifieri qatt jonqosna li nistennow x-konklużjoni joħorġu u t-tini punt li xtaqt nitċara u għali sejkunem u kol Is-sur u spaċiċ u stess se jkollu itina ċertu affarijiet biex jiċċarrom, naħseb illum stess, ġifiri u kol ta' natura legali. Jiena ġifiri qed waslilkom dawn din l-aħbar bis. Grazzi. Dankeschön. Ich möchte mich an unsere Spiel... Iva, grazie ħafna, jina ħanżom mal regoli tal-loba biex nejtek kif namlu f'kwalinkwa kas ieħor. Kif ippjanat minn qabel? Anna Anna nivutaw fil-ħodu kif ippjanat, nistaw in nipermettu l-isturju spaċiċ biex jitkellem l-ewwel. Imma Mhuwiex neċessarju li noqogħdu nġibu xi opinjoni legali oħra dan il-każ aħna suġajniħa minn taħt ta' taħt fuq, lajni ta' taħt fuq, u għalhekk issa wasal iż-żmien li aħna nieħdu deċiżjoni dwaru, grazzi. Uh, I understand. Uh, Nifhem illi inti għandek għalhekk Eh, suġġerimenti differenti għal kast tal-sur jus pasċi jew eh, illi nistennew jew ma nistennewx għall-opinjoni tal-Kummissjoni. Iva, jina eh, smajt xkella xtejt rapporter, jina ftit komdu dawn l-affarijiet, jedu li li il-Departiment Legali tal-Parlament għad baqalu xitina bħala informazzjoni jina eh, bil-fors irrit nejdulkom xinuma jina ma rriċ imur kontra l-proċeduri jew drittijiet tal-persuna li qegħdin niddiskutu, ġifieri għan zomma l-pożizzjoni li spjegajtilkom qabel. Grazzi. Uh, so can we leave it for for Mela, nistgħu nħalluha uh, sa għada di għada filgħodu u naraw eżattament x'se tgħidilna l kummissjoni dwar dan? Naħseb jekk inħallu dan kollu għal għada, xiġifieri diskussjoni jew inħallu l-affarijiet kif konna qegħdin naħsbu li jkunu. Xi li nħallu l-affarijiet kif inhuma. Ma, ma fimx l-traduzzjoni. Iġifiri kif kien eh, il-pjanat li namlu, se namlu? Pardon. Uh, we can ask the legal service. Nistaw għada nitolbu il-Departiment Legali li ituna l-informazzjoni fuq il-persuna. Okay, no other Mrs. Regner. Signora Regner. Mela, jina nista nikkonferma il dak li fim tista biex kulħadd ikun qed eh, jaħdem b'bażi tal-istess ħaġa. Jiena favur illi qed nitkellmu dwar l-aġenda u jekk fimsow, President, li tixtieq tagħmel li tħalli l-aġenda kif kien ippjanat qabel. Jiġifieri għada jkollna dal-punt tal-aġenda tagħna u s-servizzi legali jkollhom l-opportunità f'dak il-punt biex jekk iridu jikkummentaw. Jiena favur dan. Grazzi. Mela, Għalek issa adottajna l-agenda tana tal-lum il-punt 2 u għadwar l-aħbarijiet minnaħa tal-presidenza il-smiħ konġut ta' dwar il-torts u l-kontabilità fl-istituzzjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea ħassieħ fis-26 ta' Marzu mid disa sa' nofsija fil-Josef Antalla fil-Kamra 4Q2 eh, dawk huma l-affarijiet li xtaqt ngħidilkom il-punt ta' tlieta l-approvazzjoni tal-minuti jekk m'hemm l-ebda oġġezzjoni sal-aħħar jekk ma jkun hemm ebda oġġezzjoni sal-aħħar ta' din laqgħa tal-lum allura minuti tal-laqa tal-23 u 24 eh, ħajkunu eh, meqjusa bħala li ġew approvati. President, fuq il-proposta ta' qabel. Memx laqa plenarja fil-26 ismiħ li jen fuq trasparenza mux se jkun jgħat jahbat ma laqa oħra mal-plenarja anzi. il-plenarja hija fil-25 ta' Marzu. Uh, we move to point number five. Uh, mela, il-punt 5 dwar il-riforma tal-orti tal-ġustizja tal-Unjoni Ewropea u l-mikrofonu huwa għal sur Antonio Marino. Grazzi ħafna President, membri tal-Kamra. Meta jiena nataj dan ir-rapport biex naħdem fuqu, provajt naħdem u nara eżattament fuq xiex konna qegħdin eh, konna qegħdin nitkellmu problema illi hemm hija illi l-qorti ġenerali sejja biex jitratta numru aktar kbir ta' każijiet illi uh, kienu aktar mill-kapaċitajiet tiegħu u dan sara l-ħafna snin u il-proċeduri li qed jgħaddu mill-qorti qed e, jiżdiedu minn sena għall-oħra. U din il-problema lek irridu nsibu soluzzjoni għalija issa għalhekk saret proposta proposta li saret fl-2011 illi kien illi li mħalfin fil-qorti ġenerali jizdidu fin-numru ġifir minn 28 ikun hemm 12 il-imħallef ieħor. Din kienet il-proposta illi però qatt ma seħħet minħabba li l-Kunsill ma laħax qbil dwar kif se jinnomina il-12 il-imħallef żejda li hemm proposti. Il-kawża tal-problema hija illi minħabba illi l-membri tal-Kunsill bażikament huma 28 u għedin uh, nejdu li aħna ħanżidu biss 12 li mħallef u għalek dan wasal għal impass illi ilu għaddej għal dawn l axar erba snina soluzzjoni forsi issa instabet u dini illi nżidu l-imħalfin mux bitnax imma ikunem 28 imħallef uh, zejet, ġiviri kull stat membru jkun jista jinnomina l-imħallef tijab u bekk inkunu għat insolvu il-problema. Ikolli nejt illi din il-proposta eh, li li konfondietni ħallitni naqra mħawwata minħabba illi għedin nitkelmu dwar illi kunem 16 li mħallef aktar zejjed mill-li kien propost oriġinarjament u mux biex insolvu l-problemi li kellna, iġifiri 16 li mħallef zejjed ħajkunu għemmek biss biex jiftemu bejnietom l-istati membri fil-konsil u kull wieħed ikollu imħallef. Issa għanna din is-soluzzjoni ġifiri ta' għal problema permezz ta' zida b-16 li mħallef ieħor. U għedin jitolbu koll li wieħed mill-qrati jinala, ġifiri il-qorti speċjalizzata servizzi ċivili li kien inkluż fit-trattat u anke fit-trattat ta' Lisbona issa jinala. in nqisu li din il-proposta proposta leġislattiva ġdida u wieħed irid jirrispetta l-opinjonijiet anka ta' ħatiħor. E, daħlet anka fi proċess li um, e, e, kien totalment differenti. Jiena ma li dan huwa l motta kif qed għandu jipproċedi u um, fil-fatt fil-Portugal fil għanna dak li seħfrawd għale eh, fil-kas tal-sistema eh, ġuridika Ġifiri, fejn wieħed mhux jipprova jilħaq lan kif u konformi mal-liġi, imma kif anzi wieħed jiprofa jsib soluzzjoni billi jdur mal-liġi li qed jippruvaw jagħmlu huwa li jitrasformu proposta leġislattiva eh, illi qed titlob biss għal zida ta' 12 li mħallef billi jżidu 16 l-imħallef. Nixie infakkar li l-proposta oriġinali eh, fija eh, kienu eh, diskutow l-istituzzjoni kollha konċernati. Issa dak li hemm propost huwa kompletament differenti ġifiri dawn iż-żieda ta' 16 l-imħallef ieħor l-eluq ta' tribunal fl-2011 u fl-2012 inġabru kummenti illi tkellmu biss dwar il-ħtieġa illi wieħed iżid l-imħalfin bit-12, il-numru ta' mħalfin bit-12 l-imħallef. Iġifiri, ismiħ sar b'konformità ma' liġi, mis-sar qegħdin jagħmlu huwa li qegħdin jitolbu li jiżdiedu jiz l mħalfin u jneħħu il-Tribunal ta' Servizzi Ċivili u eh, ma saret lebda konsulta jew diskussjoni dwar dan il punt Din hija l-onika proposta għal soluzzjoni li inatatilna sissa hija l-iktar waħda li tqum il-flus eh, għall-Unjoni Ewropea u kollu anka l-kontribwent Ewropew. Kull imħallef, kull sena iqum dwar miljun euro Din il-proposta dawn id-deċiżjonijiet huma diffiċli biex wieħed jappoġġhom meta wieħed iqis l-opinjoni pubblika fl-istati membri differenti fejn l-ispejjeż qegħdin jinqataw b'mod drastiku jekk wieħed iħares anke lejn pajjiżi stess eh, wieħed jara kemm kien hemm miżuri ta' awsterità u tuħ fil-finanzi u hawnhekk edin ngħidu fl-Unjoni Ewropea li minħabba li ma kienx hemm bil fil-Kunsill allura wieħed jaqbatu jżid in-numru ta' mħalfin u dan mhuwiex konformi mal-isforzi li qegħdin jagħmlu il-kontribwenti Ewropej. Naħseb jiena li kien hemm possibilità ta' soluzzjonijiet oħra li setgħu ġew konsidrati għalfej per eżempju, ma żidux l-impjegati ta' kull imħallef jew jippruvaw eh, jaġlu il-proċedimenti jew jikkonsidraw il-possibilità li il-qorti ikollu analisi eh, tal-kazijiet minn qabel eh, biex jara kumiex fattibli, kumiex eligibli, jew le. Jekk wieħed iħares lejn il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti, dawn mill-bidunet jella menaw numru ta' kazijiet li ma jkunux eligibli. L-istess isir fil-Qorti Suprema tal-Portugal fejn jiġu rifjutati ħafna eh, kazijiet. L-istess fil-Qorti eh, tal-ġitti tal-bniedem tal-ġnus uda. Għalfejn ma namlux l-istess aħna, għalfejn ma jkunnix. Eh, din l-evalwazzjoni tal-każijiet eh, mill-bidunetta. Għalfej ma jħarsux lejn per eżempju bonuses tal-produttività għall-imħalfin. Il-produttività hija numru ta' każijiet illi l-imħallef ikun jista' jiddeċidi fuq f'perjodu partikolari ta' żmien. Iġifieri din hija kwestjoni kollha kamiet ta' produttività. Jiena nixtieq inkun naf eżattament l-anijiet tal-produttività għall-orti tal ġustizja tal-Unjoni Ewropea xinu fil-qorti fil-qorti tal-ewwel istanza il-mħalfin jitrattaw xi 400 każ kull sena anka fil-qorti tal-drittijiet tal-bniedem jaddu xi design elf każ b'47 imħallef biss preżenti e, fil-każ tal-Portugal fl-2014 il-mħalfin tal-qorti ġenerali deċidu fuq iktar minn 2000 kas. Meta jkun hemm il- Eh, problemi fil-fatti li mħalfin f'dan il-kas, anzi fil-kas tal-Unjoni Ewropea, li mħalfin għedin jitrattaw xi 26 kas kull wieħed, ġifiri il-deċiżjonijiet li qed jittieħdu mill-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, eh, eh, il-numru huwa baxx ħafna, wieħed irid jevalwa il-produttività lejn, lejn dan għanna nimmiraw palma namlu fil-kas eh, tal-fabrika, għanna namlu l-istess ħaġa għal kull istituzzjoni fuq kull livell, nħarsu, naraw eżattament x'għamilna u naraw eżattament kull maġistrat u kull imħallef x'qed jipproduċi. Dan għandu jiġi applikat għalina palma aħna naplikaw għal ħattijħor. President kollegi, jekk namlu ek, għanna bżon eh, valwazzjoni tal-impatt u studji illi jisiru b'mod tajjeb biex inkunu nistaw naraw għalfejn inħolqot din is-sitwazzjoni ta' dawn il, eh, dan, dan il-backlog illi hemm membri għadna ma smajniex smajna xejn minnaħa tal-president tal-ordi jew l-imħalfin fuq livell individwali dwar dan u jiena ma nifhem għalfejn. L-Unjoni Ewropea għandha orti ġenerali li għandu ħafna każijiet pendenti u weja nisimgħu minn naħa tagħhom għalfejn dan qed jiġri biex aħna ma naslux għal deċiżjonijiet li jkunu ittieħdu eh, blaġla nixtieq nisma minnaħa tal-imħalfin anka mill-President tal-Qorti biex aħna nkunu nafu eżattament x'qed jiġri hawnhekk x'inhi l-opinjoni tal-aħjar soluzzjoni għal din il-problema Għam bżonn nżidu n-numru ta' kollegi, nżidu l-istaff tagħhom, l-impjegati tagħhom, forsi uh, nżidu l-pagi tal-imħalfin permezz ta' bonus marbut mal-produttività. Iġifiri, jien qed nitkellem illi barra il-paga li hija fissa ikun hemm bonus ta' finanzjarju eh, illi jkun marbut mal-numru ta' każijiet eh, illi jkun qiegħed eh, isolvi eh, l-imħallef. Din hija fundamentali għalija aħna qegħdin nippruvaw hawnhekk niddeċiedu fuq l-informazzjoni li qegħdin nirċivuha aħna mhux b'mod dirett u għalhekk aħna na nistiednu f'dan il-komitat li l-imħalfin infushom jew jekk le għall-inqas il-President tal-qorti. Jiena fil-fatt ingħatajt uh, dokument li huwa firmat mill-imħalfin kollha tal-qorti u dan id-dokument um, eh, eh, ġi prodott uh, f'Settembru ma kontra il-proposta li għanna qoddimna, dan dokument qiegħed qoddimna, għalfejn dan il-dokument ma natax l kumitat għalfejn ma wasalx għand il-Parlament. Dan huwa iffirmat mill-President u mill maħalfin kollha tal-Qorti Ġenerali. E, u għalli fil-qorti ġenerali li jem il-problemi u li aħna għedin niprivaw insolvu għom, dan il-dokument ma wasalx għanna permezz tal-kanali uffiċjali Jiena smajt b'dan il-dokument għax indbat lili personalment biex jinkun għafek il-dokument u wix veru u wix ġenwin u e, e, jekku xek għadin allura aħna nilabu loba tad dellijiet u għadin iġu immanipulati. Jekk il-28 imħallef tal-Qorti Ġenerali qegħdin jgħidulna li billi iżid in-numru ta' mħalfin mhux se solvi il-problemi, imma il-problema tista' tiġi solvuta permezz ta' żieda fl-impjegati, allura jiena ma nistax nifhem għalfejn dan ma seħx, għalfejn dan id-dokument ma wasalx lil dan il-Parlament u lil dan il-Kumitat dan il-Parlament. il il parlament il-Parlament ma irċivix id-dokument u huwa dokument dan li qed ngħidu li huwa ta' importanza ewlenija. Jiena smajt ukoll il-President tal-Qorti Ġenerali ġimeddet ma nafx hekk hemm xi proċedura disciplinarja maħsuba wkoll eh, imma hemm fil-fatt eh, eh, Eh, teddida ta' proċeduri disciplinarji kontra l-President li produċa dan id-dokument li hija xi ħaġa eh, eh, li hija xi ħaġa serja ħafna. Rridu naraw eżattament jekk dan id-dokument huwiex wieħed ġenwinu jiena ma nkunx qed nagħmel xogħol issew bħala rapporter jekk jiena ma nismax li maħalfin tal-qorti ġenerali biex nisma' eżattament x'qegħdin jgħidu qed nitkellmu hawnhekk dwar im imħalfin. Issa jekk dan jaħdimx fil-qorti tal-ewwel istanza jew fil-qorti suprema jew jekk qed jaħdem fuq kazza e, kbir jew kazzajr ma jagħmilx differenza. E, e, l-importanza hija l-indipendenza tal-imħalfin indipendenti mis-setat li jistgħu ipoġġu, jippruvaw ipoġġu pressjoni fuq l-imħalfin. Qed nitkellmu dwar ukoll indipendenza interna tal-ġudizzjar il-fatturi esterni li għedin jiprovaw ixekluhom li jamlu xolom sow. Għalla kiena nishtiq, eh, President, li kolli risposta hu nota ta' kollox, għandi dokument u dimi, għandi dokument firmat mill-President tal-Orti Ġenerali mill-imħalfin li qed jgħid li huma kontra l-proposta li qed tiġi proposta u dimna hawnhekk. Ma nafx eżattament x'inhi l-aħjar soluzzjoni, imma jiena nixtieq li jkun hemm ukoll evalwazzjoni tal-impatt biex il-proposti kollha li huma possibbli possibbli jiġu evalwati Il-proposta speċifika tiegħi hija li għandna nsejħu l-imħalfin u li il-president għandu jagħmel talba għal snurġenti minnaħa tal-president tal-Qorti Ġenerali u aħna nixtieq ukoll nisimgħu lill-imħalfin l-oħra maħat ma jista jiprofa jxekkel lil dan il-komitat u lil membri tal-parlament li jkunu jafu xinija l-opinjoni tal-imħalfin. L-imħalfin li jaħdmu fit-tribunal li qed nippruvaw nagħmlu riforma tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Ħafdalam. Grazzi ħafna President. Jiena inħoss illi eh, eh, eh, hija problematika li għadħarġ lejda minn lat finanzjarju. Meta f'pajjiżi imħabba l-awsterità, aħna daħħana l-awsterità anka fis-settur tal-ġustizzja. Aħna kon qed il l-qalba tal-leġittimità tal-istat u din tista' twassal għal sitwazzjoni fejn E, e, l-aċċess, e, domin fl-aċċess ikun aċċess miċħut. Għalhekk jiena nixtieq ngħid illi li l-kollega illi kull membru parlamentari jiswa 60% tal-paga ta' mħallef. Iġifiri anka aħna, aħna nqumu l-flus Allura, sa namlu ħanejdu illi ħannaqsu mill-ispejjeż tal-Parlament billi naqtaw minn numru ta' membri parlamentari. Jekk noqdu naħsbu fekk, allura nkunu għadin forsi e, e, e, ngħidu illi veru ħajkollu pisejjed il-qorti sadwar il-produttività, jiena naħseb illi l-qorti ġenerali kiser il-rekord sena l-oħra meta eh, ħareċ b'sentenza għalt minn mitkas u kienem ukoll 900 mitkas ieħor illi iddaħlu fil-proċeduri. Eh, eh, anka l-periodu ta' żmien li qegħdin nitkellmu dwaru tlieta u l-ħames snin. Tiġa qed juri kemm hemm ħafna xogħol fil-qorti. Jiena kelli ċans niddiskuti mal-imħalfin fil-fatt anka kollegi kellhom dan iċ-ċans meta aħna żorna il-qorti u il-qorti fil-fat tiġa qed ikkunsidraw il-proċeduri tagħhom u qed jitkellmu dwar ħlasijiet għal dawk li jifilħu jħallsu biex jikkontribwixxu għall finanzjar ġifieri l-qorti qed ukoll iqisi sitwazzjoni bħala serja. L-ar ħaġa jiena li l-qorti ma jkollux riżorsi li u tant ikun hemm każijiet u tant ikun hemm każijiet pendenti li jkun hemm bżonn ta' soluzzjoni urġenti biex il-qorti jiffunzjona tajjeb Jiena konxa u koll illi anka issa hemm każijiet fejn il-konkurrent qed jitlob spejjeż tal-li qed jiddawwem il-każ tiegħu. Għalhekk il-riforma hija meħtieġa din il-possibilità jekk aħna naċċettaw il-Kunsill jiddeċiedi li għandu jkun hemm eh, numru doppju ta' mħalfin, allura l-Parlament eh, għandu jirrevedi il-pozizjoni tijaw fuq ugwaljanza bej is u nibdow minn issa nintroduċu il-talbit tagħna illi jekk ħajkun hemm żewġ imħalfin minn kull stat membru, allura dawn għandhom ikunu mara u raġel u din tkun opportunità tajba biex wieħed jibda din il-prassi. Kollegi, nixtieq nassikurakom li dan huwa konformi mal-pożizzjonijiet tagħna ta' qabel. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Zviefka. Signora Zviefka. Grazie, President. Signori. Dan um, debattitu interessanti ħafna u koll bil-parteċipazzjoni tal-reprezentanti tal-presidenza Latvijana. U id debattitu li kellna ġenna nasbu, jekk forsi għamilni żball, nixtieq infakkarkom illi riforma kwistjoni Inna nisettaw għassal daw l-axħar sentejn u fil-leġislatura li għaddiet il-parlament diskutija bosta drabi dil-ħagġa kena diskussjonijiet u koll ma Sur Skuris ma mħarfin u dejma konkludejna li riforma ta' l-ITS tal lcj icj anzi u hija indispensabbli. Huwa permezz ta' hekk illi ċ ċittadini negozjanti jistaw ukoll jevalwaw kemm l-Unjoni Ewropea hija fil-fatt effettiva u jiena minix ħa nappoġġa eh, deċiżjoni illi r riforma tal-ICJ tiġi posposta. Fil-Parlament għandna kellna pożizzjoni konġunta mal-President Skuris. U għalek nsibet għassew samba li jissa eh, l-apporter qed jitkellem qisu illi kien hemm imma qabilx f'xi tri sigreti. Ja ħafna jitri il-mistoqsija imma dwar xiex ma qbilniex. Infakkarkom il-President Skuris qal ċaru sonti li kwalunkwe riforma tal-ECJ li tista' twassal għal titjib fl-apparat tal-ICJ ħajġi ċessat mit-tribunal, aħna saqsejna ħames mistoqsijiet. Irċivejna it-tweġibi tal-jom dal-ħames mistoqsijiet. Il-koll irċivejna li trata l-President Skuris u għal iswed fuq l-abjat xini eżattament l-situazzjoni tal-ICJ u hija fil-fatt situazzjoni tas-sew traġika. Nibdew bil-flus. Jina jieġabi dak li għallu l-kelima ta' qabel jekk il-qorti tiswa wisq flus, allura forsi eh, anke il-parlament eh, jiswa ħafna flus imma ma ngħidux iridu naqsu n-numru tal-imħalfin minħabba fekk. Nafu aħna kemm il-multa titħallas l-Unjoni Ewropea l-posponiment ta' deċiżjonijiet u sentenzi. Dal-waqt ħan il-ħu il-mijiet ta' miljoni ġifri eja nifqu nitkellmu fuq flus. ħan għamlu għallura biex ikonna din ir-riforma. Nistaw nagħmlu żewġ affarijiet. Nistgħu jow nżidu n-numru ta' mħalfin. Jow nkella. Nistgħu noħolqu rati speċjalizzati se jridu aħna iktar mħalfin minn flok rati speċjalizzati allura. ċara l-ħagġa, għax l-unika orti speċjalizzata ġifir dik ta' civil service mhijiex effiċenti fis-sens illi l-imħalfin m'għandhomx biżejjed każijiet Uddimom, u ma jistawx laqas jiddeċidu fuq każijiet tal-qorti eh, ġenerali, iġifiri miex għazla fattibli din. Imbat, il-ħaddi manċillari. Min ħajkun qiegħed jindirizzon dal każijiet l-imħalfin jew il-ħaddi manċillari. L-imħalfin. Kultant iridu jittrattaw każijiet li ikollom files beluf ta' paġni jista' imħalla firċivi 20 każ ta' dan it-tip jista' jagħmel kollox waħdu jew irid jiġi minflok involut jiġu involut il-ħaddiema ċellari. l-imħalfin li deċidu fuq każijiet li kultant ikunu diffiċli ħafna għandhom bżonn iż-żmien Għalek biex dan jkun jista' jsir hemm bżonn ta' iżjed imħalfin. Imbagħad il-każijiet, hemm ċertu każijiet li huma eliġibbli jew li mhumiex, kien hemm ħafna każijiet li ma kinux eliġibbli le. Is-sistema ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea illi Il-proċess huwa wieħed dinamiku u hemm idea differenti. Il-Kunsill ma kinux kapaċi joħorġu b'mod kif jinħatru snax il-imħallef imissa qablu dwar dak u issa qegħdin ngħidu illi il-Parlament minn flok mhux qiegħed jaqbel. Dan ifisser illi aħna bollu ħallura ġara darba ngħidu iva Imbat nejdu le. Għax ma nafux xi ħaġa, ma nafux. Il-president li ħtar inħatar l aħħar kien il-kap tal-lawli eh, kollha tal-rati, tal-qorti. U għadin nejdu li r-riforma t-tissir mill-aktar fis possibli ir-riforma li qablu fuq istituzzjoni t sanna proposta. Illi għattajna biex u lejn il bira tagħna u jiena minniex ħan appoġġa posponiment. Din hija riforma meħtieġa, indispensabbli u wkoll nirrikonoxxu għad il-ħaġa jekk xaħat ħadd ma jifimiex, Insaqsu l-mistoqsija u mbagħad għat tweġiba. Grazzi is-Sinjura Ragna. <coughs> Grazzi. President. Ja, ma rridx nagħmel biss mistoqsijiet li rapporter u shadows imma kontenta li smajt li kellhom xejdu l-aħħar żewġ maċ fil-fatt qalu dak li kellu jintqal din hija riforma importanti inna mħazbin dwar għal ħafna żmien ukoll u involuti fiha u m'għandniex inkomplu issa inġebdu il-membri tal-qorti tal-ġustizja kellhom iċ-ċans li jgħidu x'jaħsbu inna eh, eh, niddiskutuha dil ħaġa l-ħafna żmien, issa wasal żmien li naġixxu ħansemmi żewġ affarijiet l-ewwel nett. Li nżidu numru ta' mħalfin. Aħna l-ewwel idu niffaċċjaw ċertu kwistjonijiet diffiċli qabel ma naqbdu u nieħdu din id-deċiżjoni. Ma sa nistax noqogħdu nistennew iżjed jeżistu ħafna każijiet, każijiet diffiċli u importanti f'demokrazija. Il-ċittadini kunu jafdaw is-sistema ġudizzjarja għalhekk għandna bżonn ta' qorti ta' ġustizzja Ewropea li tkun kompetenti u li taħdem sew. Għalhekk, Nasab li hemm ċertu aspetti, ċertu punti li m'għandniex għalfejn noqogħdu nidħlu fihom għax inkunu qegħdin ehm, intawlu wis l-affarijiet. Issa, ħaġa oħra, il-membri tal-Qorti tal-Ġustizzja kellhom iżjed żmien milli kellhom bżonn biex jituna l-opinjoni tagħhom, m'għandniex se noqogħdu neħlu iżjed nikkonsultawhom, naħseb issa wasal iż-żmien li naġixxu il-Qorti tal- il-membri tal-Qorti tal-Ġustizzja u l-membri tagħha l estili li b b'mod kostruttiv. Issa wasal il-moment illi naħdmu u naslu għal konklużjoni. Signora Delvo. Merci. Grazzi, President. Jina naħseb li kolla għedin naqblu li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn orti tal-ġustizzja u ta' orti li taħdem. Għax ovvjament iċ-ċittadini huwa importanti għalhom li jkunu jistgħu jafdaw il-ġustizzja li għandhom aċċessa liha u li din taħdem fi żmien e, xieraq. Din il-kwistjoni kollha ta' xogħol li jagħmlu l-imħalfin tinkwetani xi ftit għax mhux faċli wieħed ikejjel il-produttività Jena, laqas biss eh, eh, wieħed jista' ukoll ikejjel kemm huma kemm jipproduċu id-deputati eh, tal-Parlament, imma wara ħafna dibattiti li kellna mal-imħalfin tal-qrati. Aħna nafu li aħna kif ridu li x-xogħol tagħhom jikber, ovvjament wieħed irid jara x'mandat għandhom. Għax l-ewwel sena tal- nomina tagħhom daw ridu jibdow ikunu ntiżi max-xogħol Umbat fl-axar sena ma jirċevux dossiers ġodda biex kollom iċ-ċans jispiċċaw id-dossiers li kollom fidejhom. Iġveri għet li tiqis iż-żmien ta' meta huma jiġu nominati. Naħseb dan huwa mod ta' kif nistgħu e, ikonna e, sistema li taħdem aħjar tkun iktar effiċjenti fit-tribunal. Issa, fuq ir-riforma. naħseb naqas biss id-diskutejnija, aħna biss id-diskutejna li jemżon li nżidu n-numru tal-imħalfin. Il-Parlament fl-2014 wasal għal ftejim u biex dan il-numru jikber bit-12. U kullħat kien qabel fuq, dan, fuq din iċ-ċifra. Imma fl-aħħar mill-aħħar rajna li fil-Kunsill kien hemm eh, l-imblukkar għax l-istati ma qablux fuq il-ħatra ta' dawn il-imħalfin, dan jiddispeċin li sefa fi xejek. Kiku dan għadda, mux naqdu nerġu edinaw l lum nerġu nirrepetu l-affarijiet. Ma nafx kif nistam nikkonvinċu l-istati membri biex ikunu ktar raġunevoli, <laughs> dan din hija sfida oħra li għandna qoddimna mill-lider. Issa, jidir li wkoll li wara li jiena tkellimt mod uffiċjali u anki informali ma' ħafna minn dawn l-imħalfin li l-proposta li għanna u dimna hija l-aħħar biex jippruvaw isalvaw xi ħaġa. Iġifieri huma qalu li jirdupjaw in-numru għax ma rnexxinniex bin-numru ta' 12. Jiena naħseb li din iċ-ċifra issa hija wisq qed nażaġeraw biex ngħidu li n-numru tagħhom għandu jirdoppja. Imma u għet rrit jiddiskuti mal-Kunsill biex naraw jekk nistawx naslu b'din iċifra ta' 12 persuna. Ma aħna sen waqfu kollox, niblukkaw kollox, eh, eh, meta naraw li li sati membri mux qed jaqblu bejnietom, hawnhekk qiegħed il-qofol ta' kollox, aħna rridu naqblu mal-proposta, anki jekk mhix waħda daqshekk tajba, imma jisu m'għandniex alternattiva. Jekk wieħed jiftakar il-proposta tal-President tal-Orti, dan kien issuġġerixxi li fl-ewwel fażi jibdew biex iżidu n-numru bitnax 12 u mbagħad jintegraw il-orti tal-xol ma dik tal-ewwel istanza u biex il-numru jasal ta' 28 ma nafx li ek forsi wieħed jista' ximmaġina li nifqu mal-ewwel fażi, għax l-ewwel fażi kulħadd qabel magħha. Ġifieri naħseb issa rridu narraw aħna kif dan il-Parlament x'pożizzjoni se jieħu viżavi l-Istati Membri biex insibu soluzzjoni għal problemi problemi li hija ta' veru il-mod ta' kif jaħdem eh, taħdem il-qorti tal-ewwel istanza tal-Unjoni Ewropea Jina għalek ma naħsibx li rridu nibdow mill-bidunet l-analizi l-studji tagħna għax dawn saru il-bażi hija tajba u qegħdin naqblu li n-numru ta' imħalfin għanna nżiduħ. Jiena ngħid li rridu nagħmlu pass fid-direzzjoni tajba biex insibu kaftu tal-problema. Grazzi. Mr. Kavada. Mr. Kavada. President, wara li smajt il-Sinjura Delvo, irridu naraw jekk nistawx insibu xi eh, mod ta' kif naslu biex, biex eh, sistema legali tagħna taħdem aħjar għandna bżonn iktar imħalfin, imma nistaw nqisu dan kollu jekk intom eh, ngħidu l-kunsil ġifieri jekk jaqbilx ma anki l-izmin tal-ħatra tal-mandat. -tal Jena ma nafx għaliex il-mandati il u ma daqsek osra fi żmien. Forsi iż-żmien jekk nejdu li rridu nestendu iż-żmien u nesċenna nikkonvinċu il-gvernijiet biex jagħmlu dawn naflu biex ikun hemm eh, verament ġustizzja li taħdem għax eh, dan huwa pilastru importantissimu tal-istituzzjonijiet speċjalment anki minħabba nies li jivvotaw u li noqogħdu nistennaw nistennaw sentejn tlieta dan mhumiex affarijiet li jsiru. Eh, Mr. Mr. Chrysogonos. Il-grupp tagħna jaqbel li għandna bżonn li l-mekkanizmu ġudizzjarju tal-Unjoni Ewropea jkun riformat. Il-mistoqsija però hi x'tip ta' riforma għandna bżonn. Nżidu il-numru tal-imħalfin biss dina triġab għat ta' problemi ta' tindirizzom imma fil-verità għanna deficit ta' revizjoni ġudizzjarja fuq l-Unjoni fuq livell Ewropew illi qiegħed jimmina l-effettività tal-liġi Ewropea b'mod ġenerali u speċjalment tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali. Għanna bżonn ta' implementazzjoni aqwa u iktar effiċenti, speċjalment ta' din il-karta, L-ewwel ħaġa irrit ikun hemm il-possibilità tal-medji, speċjalment tal-qorti tal-Unjoni Ewropea, ġifieri CJ. Iżda wkoll il-tikun hemm il-garanzija illi l-imħalfin ikunu indipendenti. Ġifieri l-imħalfin ta' din il-qorti. Dwar l-ewwel problema Aħna rridu niffaċilitaw l-aċċess tal ġustizzja speċjalment ta' trade unions kif ukoll NGOs oħrajn. Dan sabiex huma jkunu jistgħu jaraw jekk ċertu miżuri u biex tassew validi u legali dawk ġifiġejjin mill-Unjoni Ewropea nfisha l-Kunsill, il-Kummissjoni, eċċetera. Dwar it-tieni problema hemm bżonn li insaħħu il-garanziji tal-indipendenza ġudizzjarja fuq livell li jkun għall-inqas igwali għal dak tal-livell ta' garanziji tal-imħalfin tal-Qorti Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem. Jiġifieri, mandux ikun permess li jkun hemm ħatra minn ġdid tal-istess persuni, kun hemm il-proċedura tal- tal-ħatriet għandha tkun uniformi għal pajjiżi kollha u tkun adattata għall-inqas għal dawk ir-rekwiżiti li għandhom l-imħalfin tal-Qorti Ewropea tad-Dritti tal-Bniedem. Għana minna ħatana maħniex l-est li nivvotaw favur il-numru ta' favur iżida fin-numru tal-imħalfin. La għall l-imħalfin tal-Qorti tal-Ewwel Istanza, la tal-Qorti tal-Ġustizzja. Maħniex ħanaqblu ma' żieda fin-numru tal-imħalfin sakemm ma jkunx hemm garanzija ta' indipendenza ġudizzjarja li din trid tissaħħaħ permezz ta' riviżjoni ta' trattati. Grazzi. Is-Sinjora Hautana. President, nixtieq inżid xi informazzjoni kjoġbok. L-Aġenziji l-ġodda u koll probabbilment ħajżidu nu ħajżi permanenti fin-numru ta' każijiet li jersu qudiem il-qorti, pereżempju. Anki eh, hemm tasib fir l-Aġenzija tal-Kimika Ewropea li ħadd wassal għal ċertu appelli iżjed każijiet u dana ħajwassal għal iktar każijiet qudiem il-qorti. Attwalment hemm iktar minn mit każ rilatat ma' sanzjoni ta' Russja per eżempju, ġifiri li rrit najtu li Iva forsi fl-2011 meta din il-kwistjoni l-ewwel tqajmet. U kienem talba li kunem zida fl-imħalfin għal 12 għabbas da kazistika tal-2009 u l-2010 kienet dik it-talba, imma se naraw ukoll kif qed jiżviluppaw l-affarijiet. U għalhekk 28 ma naħsibx li huwa numru li ma jistax ikun ġustifikat. Eh, signor Limis. Sir President, signori. Mela, naħseb li saħna għandna bżonn ta' riforma tas sistema ġudizzjarja Ewropea ta' taħt fuq. U din ir-riforma għandha tinvolvi żieda fin-numru ta' mħalfin meta mqabbel ma' setat l l-Unjoni Ewropea, speċjalment is-setat politiċi. diffiċli biex imħallef jibqa imparzjali matul l-ewwel mandat tiegħu. Għaliex hu irid b'xi mod jikseb l-esperjenza. Għalhekk jekk tħares lejn l-ICJ, per eżempju, u l-qorti kostituzzjonali fil-Portugal qed naraw din it-tendenza li si jiżdiedu in-numri ta' imħalfin mingħajr ma neċessarjament nidħlu eh, ġdid ta' tieni mandat, per eżempju. Issa ħna jekk qed nitolbu l-opinjoni tal-Qorti tal ġustizza jekk tisma' minnu il-kap tal-Qorti tal ġustizza ħajkun 56 imħallef għaliex kulħadd għandu ħafna każijiet backlog sħiħa ta' każijiet iktar minn elf każ xi trattaw. U l-qorti tad-dittijiet tal-bniedem għandha 47 imħallef għal elf kas fis-sena. U sinjura dal-vorit ngħidla li ħadd m'għandu jibza mill-produttività. Aħna nsi l-koll għandna nkunu soġġett għall evalvazzjoni jekk hux membri tal-Parlament, jekkux hux imħalfin, jekkux hux membri tal-pubbliku. Il-produttività hija riżultat hija il-prodott. il prodott ta' ħaddim ta' impiegat jiena bħala MP ma nibżax milli niġi ta' bazi ta' produttività tiegħi. Sinjura Delvo u membri oħra, jiena naħdem biss għal dan il-Parlament. Madnix naħdem bħala avukat, waqaft mindu sitt membru parlamentari għax naħseb illi mhuwiex kompatibbli illi wieħed joħroġ bil-liġijiet f'post mbagħad tapplikom f'post ieħor bħala avukat. Perikolus ħafna għan nies bħala li kollna klijenti privati li jkunu interessati fil-proċess legali hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Meta qed nitkellmu dwar il-produttività ta' mħallef aħna rridu nakkonsidraw in-numru ta' każijiet bħala medji ovvjament illi joħorġu sentenza fuqhom kull sena. Imħalfin Portugiżi l jgħidu snin li għandu jkun hemm. Lini gwida ċari tal-produttività bħal per eżempju n-numru ta' każijiet li li għandhom joħorġu sentenza tagħhom kull sena. U xtaqt ngħid li issa aħna qegħdin fl-ewwel kwart ta' sena 2015 u għanna 137 kas jistennew fil qoddim il-qorti ġenerali illi s-sena l-oħra id-deċidew dwar 200 kas. Dal-aħħar ġifiri qed naraw żieda fil-każijiet li u qudiem dik il-qorti. Din daw l-ewwel tliet xhur tas-sena il-qorti ddeċidiet dwar ħadda deċiżjoni fuq 70 każ iktar minn dak li kien hemm is-sena l-oħra ġifieri dina ifisser li mixin fi triq it-tajba. Kien hemm inqal jekk il-Kunsilli deċida li jżid in-numru ta' mħalfin. Inti mhix xi ħaġa l-qorti, din hija il-kodeċiżjoni il-Parlament irid ikun involut fiha l-ħaġa hija wkoll responsabilità minna ħatana. Jekk ma jkollniex kodeċiżjoni, aħna kull ma nagħmlu għel nasu opinjoni, imma aħna maħniġ qegħdin nagħmlu biex nagħtu sempliċiment opinjoni, aħna ġejna eletti biex inkunu involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet flimkien mal-Konsil ta' Ministri. Aħna l aħna l-iktar istituzzjoni demokratika tal-Unjoni Ewropea għaliex aħna niġu eletti direttament b'vot sigriet miċ-ċittadini Ewropej. Ħaġa oħra li ħadd ma spjegali jew femni, aħna għatanna dewmin fil-qrati tagħna u n-nies għandhom jingħataw kumpens għal dan jekk huma jistgħu jippruvaw li minħabba fek ġarbu xi ħsara, imma ovvjament juru bil-provi illi dana fil-fat kien il-kas. Issa, ikun hemm xi kumpaniji li jaf jiġu preġudikati mid-dewmin fit-teħid ta' deċiżjonijiet mill-Qorti Ġenerali. U d-dewmin fil-fatt jistgħu iwaslu għal ċertu danni. Imma, naħseb li aħna jiġu imresqu qegħdin irresqu l-argumenti żbaljati għannu biex niġustifikaw iż-żieda fin-numru ta' mħalfin. Mhux vera li hemm proposta biex jitnaqsu in-numru ta' mħalfin, l-unika proposta li teżisti hija biex inżiduhom. Imma kif qabel, Aħna ma smajna l-ebda ġustifikazzjoni minnaħa tal-qorti għal dan kollu, il-qorti ġenerali u mod partikolari president tal-qorti ma ġustifika ħiex din it-talba, forsi ma jinteraħsaħħomx li jkun hemm iżjed imħalfin, forsi kontenti bis-sitwazzjoni kif inhi. Jista' jagħti il-każ illi huma jibżaw minn zida fin numru ta' mħalfin fil-qorti ġenerali dan jinkwatani bħala membru parlamentari u bħala ċittadin. Jiena inkwetat bil-fatt li il-President jew il-membri tal-Qorti Ġenerali ma smajna xejn minn għandhom. Għaliex aħna unnek għadin nis-konsidraw situazzjonijiet illi mumiex minnom illi forsi huma biss xnijat allura. lura Irridu nisimaw l-imħalfin xandom xi jgħidu jekk irridu nifmu sitwazzjoni kif li nkunu nistgħu nħeju is-sitwazzjoni futura. Għanna it-Trattat ta' Lisbona, it-Trattat ta' Nizza, illi jitolbu li jkun hemm rati speċjalizzati fl-Ewropa bħala parti mis-sistema ġudizzjarja Ewropea. U jiena dan għandi xi ngħid. Sistema ġudizzjarja speċjalizzata hija sistema iktar ġusta, iktar effiċenti u aqwa u koll għalix inti għandek imħarfin li jafu eżattament fuq ix għadin jitrattawx, deċiżati li jihdu. U aħna għadin immorru kontra trattati jekk inneħu l-unika qorti speċjalizzata li fil-fatt eżisti fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta kienet li tisparixxu qorti sabiex ikunu jistgħu jiġu doppjati il-numru msamħalfin fil-qorti ġenerali. Jiena ma naċċettax dan l-approċċ jew dak li qalu kollegi oħra illi kif dew jgħidu l-ewwel ngħidu iva. Imbagħad indawru l-kliem. Mhux hekk irridu nindirizzaw l-affarijiet, mhux hekk irridu naħdmu. L-ewwel irridu ngħidu iva. Iva jista' jkollna tnax il imħallef ġdid, sissa dak li qal dar parlament, issa jibda qadaħ ngħidu le, għal żieda għal 28 imħallef Allura aħna nkunu qegħdin nikkontradixxu lil nfusna. Ma tistax inti tgħid issa skont id-daqqa nisfen inti tittar eżattament x'inhuma l-kwistjonijiet, il-problemi li hemm u tipprova solvihom bl-iktar mod sinċir possibbli. Fuq dak li qalet is-Sinjura Hawtala, jiena nista' nappoġġa l-idea li jekk ikollna 28 membru nofshom ikunu nisa' Naf li s-sinjura l għanda esperienza u kol f'dan il-qasam imma nixtieq nejdra dan li ġej. L-ordni tal-avukati fil-Portugal hija l-unika entità legali illi għanda maġġoranza tan-nisa. Imma dika mhix deċiżjoni li qegħdin nieħdu għandha kellu mhux qed niddiskutu era l-numru ta' rappreżentanti nisa fil-qorti aħna involuti fil-proċedura ta' kod deċiżjoni mhux illi sempliċement nagħtu opinjoni l-mistoqsija Sinjura Hawtala hija tassew ħajkun hemm 28 membru nistgħu niġġustifikaw din it-talba meta sa senilu konna qegħdin ngħidu 12 ikunu biżejjed u issa ġibna din iċ-ċifra 28 minn imkien għax il-Kunsill ma setax jaqbel u għaliex kull stat membru irid imħallef ieħor għalih innifsu u għalhekk għanna dil proposta ta' 28 imħallef ġdijt illi ħajiswew miljoni fuq miljoni li ċittadini Ewropej menti aħna fil-kampanja elettorali konna għedna li ħanoqodu attenti kif ħanon fuq il-flus. 28 membru ġodda ħajsu ħafna flus sempliċement għax kull stat membru jrid imħallef għalih innifsu, jrid l-imħallef tiegħu. Is-sena l-oħra konna qegħdin ngħidu 12 biżejjed issa kun sil jgħid lef 28 irridu. Din hija xi ħaġa illi aħna irridu insammaw leħenna fuqna. Jekk hux tassew hemm bżonn ta' 28 imħallef. U nerġa' ngħidilkom, għadna ma smajniex x'għandhom xi jgħidu l-membri ta' qorti ġenerali. Min ma jridx illi l-qorti kollha iktar imħalfin. L-imħalfin infushom ma jridux, qegħdin eh, jipproteġu lilhom infushom. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Mela, dwar dan is-suġġeriment biex kif se nisimaw l-imħalfin u kif se niproċedu naħseb li sta għal-koordinaturi li jiddiskutu dan il-punt. Punt komplikat. U emżon li jaqblu l-koordinaturi nispera li qed tifmuni u taqblu. Nishtiq. Nishtiq biss ngħid li s-Sinjura Hawtala. Hemm informazzjoni li li tqasmet lil kulħadd. Nis bil-qorti ġenerali jispeċċaw xi tlieta jew erba' snin jispeċċaw jistennew inqas minn sentej suppost iż-żmien ta' proċess ta' proċediment fil-qorti. Fil Ġifieri l-informazzjoni ma taqbilx l-informazzjoni mhux qed tikkorrispondi mar-realtà. Is-Sinjura Regner li mhux qiegħda magħna qaltilna li m'hemm xejn ġdid dwar dan, ma forsi intom iktar informati minni, ma l-informazzjoni li waslet li li hija li l-Qorti Ġenerali mhux qed taqbel ma' dawn il-riformi li qed nipproponi hija xi ħaġa ġdida xi ħaġa serja wkoll. Jien ma kontx naf li l-qorti se terġixxi b'dan il-mod is del Delvox ta' qed iżid xi ħaġa jiena xtaqt biss inżid ngħid li fid-dokument ma dokument ma, ma l-artiklu 281 qed jgħid li l-qorti tiġi ikkonsultata. U fiħdan il-qorti kien hemm id-dibattitu għax hija l-qorti li trid tagħmel il-proposti fuq il-qorti qed nitkellmu anki fil-Kunsill kienem mill suġġeri xaffarijiet oħra eh, anke mill-imħalfin tal-ewwel istanza imma peress li hija l-qorti li titkompli bl-opinjonijiet jidir li li l-pożizzjoni toħroġ mid-dokumenti l-imħalfin iridu jiddiskutu kol bejnietom aħna eh, morna għamilna zjara fil-Lussemburgu kienet zjara uffiċjali eh, kemna u koll smieħ minnaħa tal-orti, tal-tribunal, u l-unika opinjoni li aħna smajna kienet dik tal-president tal-orti. Qatt ma kienem tawna xnifur se jkunem popozizjoni, ġifri bħala istituzzjoni naħseb li irridu nisħu fuq il-fat li aħna eh, għanna aħna qed niddiskutu ma' istituzzjoni waħda issa jekk fih dan dan l-istituzzjonijiet opinjonijiet differenti irridu naraw eżattament fiex qegħdin aħna maħna niddiskutu ma' istituzzjoni waħda. Fil-qosor. Sinjura Delvo, huwa ovvju, Sinjura, li l-pożizzjoni uffiċjali hija dik tal-Qorti tal-Ġustizzja biss imma peress li il-kwistjoni hija wkoll komplikati, x'inhija il-problema eh, eh, li nisimgħu wkoll il-qrati tal-Qorti Ġenerali? Eh, wara kollox hija il-problema hija tagħhom. Jiena ninkwieta li meta nisma' dawn l-affarijiet tant impressjoni li aħna ma nisimgħux dawk in-nies li l-iktar huma konċernati ovvjament mod informali nisimgħuhom, imma qis eh, l-informazzjoni tingħata lilna minn għandhom imma eh, dan kollu jisejjajna fid-deċiżjoni li rridu nieħdu. Imma jina naħseb li jekk aħna ma naċċettawx li niltaqgħu mal-imħalfin u President tal-Qorti, li li jinkwetani. Inkwetat ħafna l-Parlament Ewropew mhux ma trriċ tisma l dawk in-nies li huma l-iktar konċernati minn din il-kwistjoni li huma l-imħalfin tal-qorti. Uh, okay. Uh... Iva, taħsbu li ikun possibli li il-rapporter jagħmel laqa mal-Shadow Rapporters fi Strasberg fit-28 ta' April dwar dan kollu. Bil-mikrofonu. Iva. U jekk ma niltaqawx fi Strasberg, għaliex nisom niltaqaw għawek ukoll fi Brussell il-proposta hija li ikonna laqa fit-28 ta' April għax u dik hija l-sessjoni fejn is-sessjoni ta' Strasberg. Iva, ma nara xejn ħażin jina nagħmel l almutijaj biex din il-laqa n-organizza. Okay, so uh, this would be a further step. Ġifiri, naħseb dan se jkun passel qudiem nkunu nistgħu niddiskutu din il-kwistjoni mal-koordinaturi fil-laqa magħhom. Jekk ma ħadd iktar li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt nistgħu nkomplu u mmorru għal punt numru 6. Qed nitkellmu fuq abbozz ta' rapport dwar protezzjoni tal-informazzjoni ta' kompetenza u nisimgħu Il-rapporter, Signora Le Grip. Grazzi, President, kollegi. Illum qed nitkellmu għattila darba fuq din il-proposta ta' direttiva dwar il-protezzjoni ta' kompetenza u tan negozju sigriti kummerċjali. L-abbozz ta' rapport jiena għaddejtu s sekretarjat tal-kumitat tagħna fl-10 ta' frar il Versjonijiet bil-lingwi differenti kollha issa huma disponibbli dal-aħħar tliet ġimgħat, jiġifieri eh, kulħadd kellu ċans forsi jara dan ir-rapport xtaqt biss nitkellem fuq il-punti lenin li nsibu f'dan ir-rapport. L-ewwel net jiena diġà tilkom li u staqt nerġa' fakarkom li jiena il-qajt mod favorevoli il-abbozz ta' direttiva li ħarġet wara li sar ix-xogħol tal-Kumitat ta' kontra l-korruzzjoni u staqt li inkomplu nisu fuq ċertu partijiet ta' tekst minn u ma nibdlux il-finalità il tiegħu ġifri il-protezzjoni ta' kompetenza u ta' negozju biex natu lil kumpaniji Ewropew il-mezzi biex jiddefendu rwieħhom kontra il-ksib, l-użu u l-izvelar il-leċtu ta' dawn is-sigreti kummerċjali L-idea ċentrali hija li konna bażi legali komuni Ewropew ġifiri dwar is-sigriti kummerċjali fejn il-limiti tagħhom, il-parametri tagħhom biex il-kumpanniji ikunu ikollhom iktar sigurtà meta ikunu qegħdin jgħaddu l-informazzjoni l-informazzjoni hija importanti ħafna li taddi minn banda għall-oħra għax dan jifavorizza ovvjament il-marka il ta', produzzjoni tal-Unjoni Ewropea u bżonn li ikunem em, iktar sigurtà biex iktar wieħed jista' jafda kif tgħaddi l-informazzjoni ta' kompetenza u ta' negozju il- aħna fl-ambitu ta' kompetenza qed nitkellmu fuq miżuri ċivili kontra min jikseb jew jużaw li jiżvela ċertu sigriti kummerċjali. Miżuri ċivili għax hemmhekk il-kompetenzi tagħna. Id-dokument li eh, naraw xinu huma l-limiti ta' kompetenza ta' min juża mezzi mhux onesti biex ikun jista' jikseb ċertu sigriti kummerċjali. Għalhekk ovvjament għalija waċar li aħna ma rridux blebda mod eh, nezoneraw l-obbligu ta' trasparenza ta' ċertu dokumenti li jridu jaddu bil-fors il-kumpanniji imma l-informazzjoni li taddi għand l-autoritajiet pubbliċi Eh, irridu irridu kif tintuża ġifieri jekk għandek kumpanija li eh, tirrispondi għal tender u jkun hemm ċertu informazzjoni strateġika li tkun sigrieta li ovvjament kun tista' tirrispondi b'mod tajjeb lil tender, din il-kumpanija l-awtorità pubblika wkoll trid tirrispetta l-obbligi legali ta', ta segretezza. Dawn huma affarijiet ovvji imma jiena enerġan semmihom biex l-affarijiet ikunu ċari u l-emenda hija l-emenda numru 5 ġifiri s-sigrit kummerċali nsibu kol il-paragrafu 3 tal-artiklu numru 3. Jiena provajt inqassam it-tekst b'tali mod biex li nelimina ċertu lakuni, ċertu nuqqasijiet, speċjalment l-artikli 3 u 4. L-artikli li jitkellmu fuq definizzjoni ta' sigrit kummerċjali u definizzjoni ta' kif wieħed jikseb u juża l-informazzjoni. U kol zmin limitu ta' tlet snin il-proposta ta' direttiva tal-Kummissjoni Ewropea, kif ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni, il-żmien huwa ta' mill-inqas sena u l-iktar sentej. Jiena qed nipproponi żmien itwal ta' tliet snin għax jidrinna li kif tissuġġerixxi il-Kummissjoni huwa żmien qasir wisq għax il-kumpaniji kollhom bżonn ukoll żmien biex jagħmlu il-files tagħhom u jippreżentaw jippreżentawhom lill awtoritajiet ehm, legali tal tal-pajjiż. U għalhekk e- e- żmien ta' tliet snin itwal ta' wara imqabbel ma' dak li ġi suġġerit u dan din il-bażi legali eh, komuni għandha tiffaċilita it-trasparenza, l-viżibilità il-bdil ta' informazzjoni transkonfinali trans biex nevitaw dan, dan il-tip ta' xiri. Issa, hemm id-drittijiet l-obbligi ta' eh, l-istati membri għandak eh, li jentux jaqsam fil-ċivil. U ovvjament dwar il-liġi kommerċjali, hawnhekk huwa l-ambitu li aħna nistgħu nimerħu fih. Għalhekk sta' għal kull stat membru li jiddefinixxi dan kollu. Imma xtaqt jiena daħlu koll f'dan il-kuntest saħħu il-pożizzjoni eh, tal- tal-kumpanniji eh, biex dawn ma dak li nsibu il-derogi fl-artiklu 4 li mux jirrikorru għal ċertu derogi biex umbat dawn jużawon pala vendu biex ma, ma jkunux ikunu edin jaħdmu kif suppost l-emenda 17. xtaqt ukoll nerġa' nirrepeti u nerġa' ngħid bliktar mod ċar li l li qegħdin niddiskutu hawnhekk illum fl-opinjoni tiegħi mhux se jkun kontra il rispett ta' drittijiet fondamentali. Dan huwa punt importanti ħafna. Xtaqtina li im, nerġa' nagħti spinta l-qudiem il-salvagwardji dak li nsibu fil-proposta ta' direttiva l-artiklu 4. Dan xtaqt jina nsaħħahom. Per eżempju, il-rispett tal-libertà l-informazzjoni u ta' l-espressjoni. Jiena l-artiklu 4 tal-bidu il-ranġajtu u hemm ċertu premessi li huma iktar ċari għalija joħroġ ovvju Eh, naħseb li affarijiet huma ovvji ma ħjar nerġgħu ngħidulhom li ovvjament il-pluralizmu tal- tal-informazzjoni, libertà tal-informazzjoni huma l-iktar affarijiet importanti. Dan id-dokument qatt ma jrid jiġi konsidrat bħala xi ħaġa li tmur kontra il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali hemm ukoll artiklu 11 dan ir-rispott u ħadd ma jista' jedinna li qegħdin aħna nippruvaw nimminaw il-libertà tal-espressjoni anki jekk aħna użajna ċertu eh, dokumenti li jista' jkollhom is-sigriti kummerċjali. Xtaqt ngħid fl-emenda numru 7 li l-protezzjoni tal-lejjuni hija xi ħaġa importantissima Jiena suġġerejt xi ħaġa li hija importanti għalija li s-salvagwardji li nsibu fl-artiklu 4 fil-dokument, id-direttiva, li din tinfirex ukoll fuq miżuri penali li jistaw jitħlu potenzjali li jistaw jiġu integrati mill-Istati membri fil-qafas ta' trasposizjoni ta' direttiva li huma jkunu jridu jagħmlu għal pajjiżhom. Iġifieri l-Istati membri jistgħu jmorru lil in u jintroduċu wkoll miżuri penali kriminali. Ma jiena rrit nis-salvagwardja is-salvagwardja. U nevitaw li ku jista' jkun hemm xi mod ta' kif dawn is-salvagwardji jiġu irranġati l-artiklu 4 ġifiri tintuża xi forma tal-liġi li ma, ma tkoprix direttiva fl-ambitu tagħha. Dan huwa mekkaniżmu li aħna ġajna repetajnieħ meta wieħed iqabbel ma' direttiva Traspożizzjoni taħ ta', ta servizzi kenna, kenna mod legali l-istess ta' kif għamilna u aħna kupjajnieħ. Nala fuq il-kapitlu tal-mod ta' kif aħna qed naraw li salvagwardji jiġu verament eh, salvagwardjati. Aħna peress li smajna li kienem ċertu tħassib fċertu partijiet ta' soċjetà ċivili, fċertu aqdiet, fċertu entitajiet, anki permezz tal-medja, kienem dan tasib u tasib aħna rridu nisimawħ, natuħ, widna. Xtaqt u kol li tinata protezzjoni tajba għal um, proċedimenti tal-orti li kunu ġusti ġifiri proċedimenti legali l-artiklu numru 8 li kien li propost mill-Kummissjoni Ewropea kien imur kien ftit eh, eh, eżagġerat meta nitkellmu fuq dawn is-sigriti tan-negozju, mm, sigriti kummerċjali, l-emendi 31, 32 u 33 jiggarantixxu li l-partijiet fi proċess tal-qorti se jkollhom aċċess minimu li jkun garantit lilhom għal eh, kull smieħ fil-qorti u għal kull evidenza dan ġifiri għal prinċipju li ma jkun hemm kontradizzjoni jkun hemm proċedimenti ġusti. L-aspett proċedurali ovvjament jitratta eh, il-każijiet fejn jkun hemm ksib użu u zvelar il-leċtu ovvjament l-istati membri jistaw imorru li lin fil-proċediment legali biex jiproteġu il-segreti kummerċjali. Imma irrit ikunem dejjem ir-rispett lej tal-prinċipju tal-kontradizzjoni u li jkun hemm proċedimenti legali ġusti biex ma ntawwalx Dawn kienu l-edejat li jiena xtaqt nerġa' naqsam magħkom, niprezentawlkom, nippreżenta l-kumitat tagħna ċertu punti li għandhom xaqsmu mal-dati, mal dati mal kalendarju Umbat ħansemmi suġġett li għadni ma, ma, niziltux fil-dokumenti, ħalli kellikom ftit fuq dati l-ewwel. Peress li l-abbozz tar-rapport issa huwa pubbliku u ilu a dispożizzjoni tal-membri ta' dan il-kumitat, aħna edni ngħidu li l-emendi jistgħu jaslu sa' 26 eh, ta' Marzu, jina naħseb li ħafna diġa bdow jatmu fuq l-emendi, jista' jkunem laqa tal-kumitat tagħna biex nerġgħu niddiskutu dan il dawn l-emendi eh, lejn nofs April Umbat inkunu naħseb kapaċi li nivvotaw waqt il-laqat tana ta' Mejju. Qabel nala l-aħħar suġġett, President, jekk qed permettili, suġġett li kien jiforma parti minn eh, temi li ġew diskussiv dwaqt ismiħ pubbliku fl-20 ta' jannar dwar il-mobilità professjonali tal-ħaddiema kwalifikati. Jiena dan il-punt ma daħħaltux u ma milċ emendi eh, fuqu fuq eh, dan is-suġġett fl-abbozz tar-rapport għax naħseb li il-fiduċja għanna morru għalija minn eh, din il-bazi, il-bazi legali li tkun ċerta u dan jati iktar lok għal mobilita ta' professjonisti f'dan il-qasam. Naħseb imma li irrit ikun hemm diġà ċertu numru ta' garanziji sabiex il-ħolqien ta' din il-bażi legali li tkun ċerta għandatejn tejn u mux tostakola il-mobilita ta' professjonisti. Em, argumenti li jista' jkun li konna l-okkazjoni li nidħlu ktar fil-font fuqhom, imma l-aħħar punt, veru s-sata tal-aħħar, ixtaqt li nitkellem dwar protezzjoni tal-innovazzjoni, tal-kompetitività tal-kumpanniji tagħna li hija xi ħaġa tant importanti tant importanti għal kompetittività tal-ekonomija Ewropea. Nafu li il-taħriġ hija huwa tant fattur importanti u tajjeb li nżommu il-bilanċ bejn il-protezzjoni u il-fatt li l-informazzjoni tkompli eh, taddi fl-ispazju Ewropew tagħna. Jiena qed nisana bil-ħerqa il-kontribuzzjonijiet u l-interventi tal-kollegi nispera nkunu nistaw nimxu fi triq it-tajba b'mod kostruttiv bejna il-kollegi, bejn ix-shadow rapporters u l-kollegi kollha li interessom dan suġġett. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much. Uh, before giving the floor. Mela, Nirringrazzjak qabel mandur lejn il-membri nixtieq ngħid l-iskadenza għall-emendi hija is-26 ta' Marzu f'nofsinhar jekk joġobkom. Huwa hija tradizzjoni ta' dan il-kumitat illi indumu għat nżommu mal-ħin, għalek nitlobkom illi issa meta tikkommentaw, tikkommentaw fil-qossor jekk joġobkom il-surkoferati. Grazzi, President. Nirringrazzja l rapporter ta' taqsira li għamlitinna. U semmietu kol il-punti illi hemm marbuta mal-emendi tagħha. Jiena nixtieq l għonet nibdi kummenta mod ġenerali anka fid-dawl tad diskussjoni illi jina ipparteċipajt fija anka f'kumitati oħra anka f'dik ta' suq intern, per eżempju, fl-imko. Il-test tal-Kummissjoni fuq daw is-sigreti kummerċjali jider isu test ta' konservazzjoni e, fil-karattru tiegħu aħna rridu nimmiraw e, lejn Eh, illi din tkun mhux biss ta' vantaġġ għal kumpaniji manka biex nirregolaw is-suq il-dem irid ikompli jinfetaħ. Għalhekk irid noqgħod attenti biex ma nbidlux it-terminu ħarsin protezzjoni b'xi ħaġa oħra. Irridu namluħ sinonimu ma' kompetizzjoni ġusta Għalhekk hemm anka biċiet illi huma aktar importanti minn oħrajn fit-test u hemm wieħed li għandu x'jaqsam anka mal-xogħol tal-persuni bi professjonalità għolja, bi professjoni olja fejn il in u r-riċerka tal-innovazzjoni huwa l-bażi ta' xogħolhom. Jekk aħna ma nħarsux li dawn il-persuni professjonisti mhux biss inkunu qegħdin nortuhom mod negattiv imma anka nkunu qegħdin inneħħulhom il-kompetizzjoni ġusta fis-suq tax-xogħol li tirigwardhom mod diretta. Jekk wieħed ma jarafx il-kapaċità ta' li wieħed joħloq xi ħaġa, eh, Eh, eh, eh, jkun qed joħloq dannu fil-fatt lil persuna li tkun qed taħdem f'dan il-qasam għalhekk suġġett tal-informazzjoni li jkun hemm fidejn il-ħaddiema manka fir-rigward tax-xogħol tagħhom taħsib pereżempju ħsieb kreattiv hija xi ħaġa li wieħed irid jindirizza bil-ħsieb illi jagħti valur lil dan ix-xogħol u anke li jirregola dan ix-xogħol. Ġifieri meta qed nitkellmu hawnhekk fuq xogħol innovattiv illi e, l-importanti li aħna natu valur għax xogħol li dawn il-persuni jagħmlu dan huwa suġġett sensittiv li għandu x'jaqsam dwar il-ħarsien u l-protezzjoni intellettwali imanka dik materjali fis-setturi kollha anke dawk industrijali kif ukoll dawk tal-produzzjoni ta' servizzi. Irridu wkoll inħarsu nħarsu E anka e dan fir rigward tal-kumpaniji eh, eh, eh, statali illi ħafna tabin ħbow wara il-pozizjoni tagħhom u hawnhekk qed nitkellmu dwar użu dwar qed nitkellmu dwar interventi hawnhekk esterni. Eh, illi semmit anka il-rapporter fi rigward malbuta, fi rigward ta' dak malbut mal-tenders pubbliċi, ġifiri dawn huma żewġ eh, eh, ambiti importanti li wieħed irid b'ħamsa b'ħafna sensittività u diskussjoni nispera illi anka tejna biex insibu soluzzjonijiet fi rigward ta' dawn iż-żewġ lati. Imbagħad għandna wkoll iż-żmien ta' skadenza ta' preskrizzjoni li jiena inħoss li huwa wkoll wieħed eh, delikat. Iktar ma nżidu il il-preskrizzjoni iktar ħanejnu l-rikorrent iktar man ekki dera l-inqas imma iktar man nżidu il-żmien u hawnhekk jiena il-proposta tal komissjoni rajta interessanti Dan jati e, anzi, dan jispiċċa e, illi jagħmilha diffiċli biex wieħed jinduna biksur illi ikun sar għalhekk fil kasta ta' rikorrent dan ikun qed imur kontra il e, kontra tiegħu. Hemm ħafna opinjonijiet differenti, imma iktar ma jgħaddi żmien jista' forsi jgħin biex wet jagħmel rikors baktar dettalji ma jista' ukoll wassal għal tnaqis il-valur materjali. Anka minħabba e, il-tip ta' dannu illi e, ikun, u għed wieħed ikun sofra. U għalek, wieħed irid e, aħjar jifoka fuq il-proposta tal-Kummissjoni b'mod pozittiv u ma jagħtix każ il-Kunsill li qed ibiddel in-natura tal- dan u jgħati modifika anka l-valur materjali tad dannu illi wieħed għandu fil fatt jitħallas għalih u e, kif kif kif kif inhu mixtieqa. Thank you very much. Grazzi ħafna l-Honorable Herrera. L-ewwel nett nixtieq nibda billi nirringrazzja lir rapporter u aħna naqblu illi fil-qasam ta' e, dan kollu qed irid jitratta drittijiet fundamentali ma naqbel ma' sur koferati illi ma naqblux ma' l-evalwazzjoni pożittiva ta' din id-direttiva minħabba illi e, regolamentazzjoni aħjar tiġa għanna ħarsin aħna ta' dawn is-sigreti um, kommerċjali, id-direttiva għandha tfisser li ħajkun hemm aktar ċertezza legali għal dawk kollha involuti u f'dan ir-rigward għandna xi tħassib li jiena nixtieq nitkellem dwar u nsemmihom ħansemmi xi emendi li ħanpoġġi jiena l-ewwel net fir-rigward tad-definizzjoni ta' l-informazzjoni li suppostija imħarsa, għawnek maħnix qed nifokaw fuq uh, informazzjoni innovativa marbuta ma' negozju, ma' għawx għawnek ifokar ċar fuq it-tip ta' informazzjoni li aħna għadin nitkelmu li għanda tibqa sigrita minħabba li għanda potenzjal ta' innovazzjoni, laqas memx esklużjoni ta' informazzjoni li il-kumpaniji ridu jizvelaw minħabba eh, xie kustjonijiet regolatorji, per eżempju l istati membri kien hemm każijiet fejn l-gvernijiet ma setawx jirrispondu dwar l-libertà tal-espressjoni ġan kiku kien ifisser li wieħed ħajjiżvela informazzjoni mill-kumpaniji privati u dawn huma każijiet problematiċi meta wieħed e, ikun qed jitkellem dwar il-libertà tal-informazzjoni għalhekk l-istat membru għandu jkun kapaċi li jżomm definizzjoni speċifika li huma għandhom f'ċertu każijiet l-istess għall-lista ta' eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet m'għandniex interess pubbliku laqas eċċezzjoni għas saħħa u għall-ambjent, jiġifieri l-iżvelar ta' informazzjoni fl-interess pubbliku, per eżempju permezz ta' whistle blower, ma tistax titqis bħala xi żvelar illeċitu ta' sigriti eh, kummerċali mandux ikun hemm leġittimità eh, eh, E, e, marbuta ma' ċertu drittijiet fundamentali jridu jiġu rispettati u laqas ma' għadin naraw e, ħarsin għal ħaddiema u rappresentanti tal ħaddima fil-lista li għanna fil-limitazzjonijiet aħna għalek edin u li jista' jkun hemm anka effett ħażin fuq il-mobilità tal ħaddima fis-suq u uh, għalek aħna ħanippreżentaw emendi illi jistgħu jtejbu uh, il-test dan ir-rigward speċjalment fil-perjodu tal-limitazzjoni fejn naqbel mas koferati illi l-aħjar huwa li nżommu mal-proposta tal-Kummissjoni, speċjalment fi riguarda azzjoni kontra ex impiegati. Il-perjodu massimu eh, tal-limitazzjoni għandu jkun ta' sena u mhux aktar. Inħossu ukoll li għandu jkollna xie eh, xi metodu ta' kumpens għal persuni li jkunu akkużati b'mod inġust illi ikunu zvelaw xi sigret eh, kummerċjali u li jkunu sofrow eh, eh, danni minħabba fekk għalek importanti u koll li nħarsu l-daw il ħaddim u anka l-SMEs li jista jkun li eh, fil-rigward taħħom kumpaniji gbar jkunu għed nizommu forsi xie informazzjoni u anka dwar il- formulazzjoni tal-klim fil-proposta tal-Komissjoni mhux tajjeb li wieħed isemmi ksur flok eh, zvelar il eh, illeċitu fil-passat il-Komissjoni qalet illi il-segreti kummerċali mhumiex parti mid-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u ħafna ġrabi il-ksur il-kelma ksur tintuża f'dan il-kuntest l-IPRs u l-Kummissjoni tiċċara wkoll qegħdin hawnhekk E, illi s-segreti kummerċali e, mumiex parti mill-IPRs għalfej allura fil-TTIP edin jiddaħlu dawn anka e, fl-IPR, mal-IPRs. Xieħut mill-istati membri fl-Unjoni iħossu li il-segreti kummerċali huma parti mill-IPR sa moħrajn li le, moħrajn li għandhom Eh, eh, dan imdaħħal fil-kompetizzjoni ġusta imma minħabba li qegħdin użaw formulazzjoni simili għal dak li għandna fl-IPR u minħabba li hemm in-negozjati ta' TTIP li qed joħolqu konfużjoni iridu niċċaraw l-affarijiet u naraw eżattament jekk id-direttiva qed tuża il-bażi legali adattata għal din il-proposta. Nixtieq kieku il-Kummissjoni tikkummenta fuq dan u fuq ir-wol tal eh, dawn is-sigreti kummerċjani kummerċjali fil-qafas ta' TTIP. Благодаря, господин u Уважен... Mela, grazzi ħafna. Grazzi għal din il-proposta ta' Sinjura de Grip. Ina naħseb li ma ridux naqilbu ta' taħt fuq il-proposta tal-Komissjoni Ewropea, imma ovvjament id-dokument ħarit ikun iktar tras, iktar ċar u dan eh, irridu e, namluħ e, biex il-proġett verament ikun b'riżultati tajbin jina naqbel li l-informazzjoni kommerċjali Trawa da помислим обаче i za zaštitu na работниците hemm bżonn li wkoll naraw li l-ħaddiema jiġu protetti għax ħafna drabi mhux faċli li wieħed jiddeċidi x'inhu sigrit kummerċjali, il kumpanniji jridu jiddefinixxu x'inhuma l-informazzjoni li jgħaddu lil ħaddiema tagħhom x'inhuwa sigrit u x'mhux fuq il-żmien eh, ta' li wieħed ikun jista' jirrikorri għal ortina naħseb li din ħaġa importanti biex ikun hemm regola li tkun l-istess kullimkien fl-Unjoni Ewropea imma jiena ma naħsibx li fi żmien tliet snin se naslu li huwa biżejjed eh, jista' jkun li kollok stat li rriti eh, tawal dan iż-żmien biex il-protezzjoni tkun aħjar Ġifiri, naħseb li aħjar nejdu li izmin żmien għandu jkun minn tliet snin sa sitt snin. Jew <clears throat> keru fusitar eh, relator. Eh. Nixtieq l għonet nibdan billi nifraħ li rapporter tal-preżentazzjoni illi għamlitinna tider illi uh, ħadmet b'mod tajjeb ħafna, però xorta waħda jiena naqra um, xettiku fuq ċertu punti u għalhekk nixtieq illi jkun hemm xi punti u aspet li jiġu ċarati. Fid-dinja tal-lum hemm min xoħlu huwa li jiddefendi u uh, jipproteġi s-segreti u hemm oħrajn illi il-professjoni tagħhom hija preċiżament illi eh, jiksru u jikxfu dawn is-segreti, iġifiri l-loġika kollha marbuta ma' segreti twassal għal ħarsin ta' informazzjoni li fċertu każijiet hija importanti ħafna anke għal komunità nifissa għandna ġurnalisti illi il-funzjoni tagħhom fis-soċjetà hija li vjolaw e, e, segreti, jiġifieri jekk wieħed irid e, jagħmel ħaġa illeċita jew inkella jipproteġi s sigreti allura irid jagħmilha l-ħaġa b'tali mod u manjiera illi eh, illi eh, ma jkunx jgħati ħares biss affarijiet illi huma eh, Eh, privati. Hemm informazzjoni illi ħafna drabi il-kumpaniji privati li du jaħbu mill-pubbliku in ġenerali raġunijiet partikolari li mhux marbuta mill-interessi tagħhom. Eh, Iġifiri aħna li dun inħarsu l-importanza tal-ġurnalizmu u f'dan il kuntest Fil-fat, irridu natu definizzjoni aħjar ta' xinuwa interess pubbliku anka f'dan il-kuntest. Nistaw nħarsu biss segreti eh, li huma fl-interess um, pubbliku għanna eh, bżon din id-definizzjoni ta' interess pubbliku, mannix nikastigaw eh, il-kxif, l-izvelar ta' ċertu tipi ta' segreti, irridu naraw il-stampa ħilsa u il-ġurnalisti li xolom huwa illi jikxfu dawn is-segreti jkunu jistaw jibqaw jikxfu ċertu segreti. Grazzi ħafna. Uh, thank you uh, very much. Um, Grazzi ħafna, Jean Bergevan mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President. Il-Kummissjoni tilqa dan ir-rapport mir-rapporter u tifraħa tifirħila illi eh, kisbet l-approċ bilanċjat li aħna provajna nigzbu anka fil-proposta oriġinali tagħna Il-rapporter għajmet tmin oqsma differenti u hemm biss qasam wieħed illi jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għalih u li aħna għandna problemi blemendi relevanti l 14 u l-17 ġifiri. Aħna nemnu illi dawn jistgħu jillimitaw il-prinċipju ġenerali tal- l-indipendenza tal-reverse engineering tal-prodotti illi jiġu akkwistati b'mod legali Dawn il-prinċipi huma importanti għall iżvilupp tal-suq waħdini, tas-sow kompetittiv, il-ħajkompli, jiġpruna l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni li aħna għanna bżonna. Il-prodotti innovativi li mhumiex imħarsa mid-drittijiet mill-IPRs u li huma kwistati b'mod onest għandhom jiġu ntużati eh, b'mod ħieles eh, anka biex intejbu l-ekonomija u eh, ntejbu l-ħajja tal-konsumaturi. Ġifiri, dawn l-emendi jistaw fil-fat u xkil ġdid għall-użu ta' informazzjoni li tkun akkwistata b'mod onest u minna l-ebda ksur ta' l-ebda kontratta. Għalhekk huwa importanti ħafna. Jina nifhem u meta tkelmet is-sinjura la grip semmitu kol kompetizzjoni mhux ġusta L-emenda 17 timmodifika l-artiklu 4 fejqet qed titkellem dwar um, sigret uh, kummerċjali li jinkiseb b'mod uh, legali uh, jekk l-akkwiżizzjoni hija tmur kontra il-prassi ġusta Iġifiri, eh, sej qed isservi kop, iġifiri, jekk hemm użu ħażin mhux fl-akkwiżizzjoni, fil-ksib tal-informazzjoni, imma fil-imġiba ta' min ikun akkwista l-informazzjoni. Ġifieri unek qed nitkellmu dwar punti li ma jgħawx taħt l-ambitu ta' din il-proposta u għalhekk aħna għandna tħassib dwar din l-emenda Nixtieq ngħid ukoll illi li huwa importanti li wieħed jiftakar huwa li hemm kustjoni kompletament differenti illi dawn l-emendi qegħdin jindirezzaw u li mhumiex l-ambitu ta' din il-proposta u dan huwa fej il-kompetizzjoni isseħ b'mod mhux inġust, pereżempju b'allegazzjoni li toħloq konfużjoni fil limħuħ tal-konsumaturi u fis-suq. U din l-imġiba fil-fatt għandha taqtat l-ambitu tal ta' direttivi tal-kompetizzjoni mhux ġusta. U mhuwiex eh, dan mhuwiex il-kuntest illi aħna nittrattaw, ġifiri mhux f'din il-proposta attwali. Nixtieq insemmi li dan fil-fatt huwa il il-punt ta' eh, li aħna nħoslana problemi marbuta miegħu aħna nil nilqaw il-punti li jasemmiet l-oħrajn fejn edin nitkellmu dwar li ikona bilanċ aħjar tat-test. Issa dwar il-kommenti tal- tal-kumplament eh, tal-membri, il-nixiq nisħaq għal darbohra li direttiva miex edha tinterferixxi ma regoli eżistenti illi permezz tagħhom il-kumpaniji li bil-forsi żvelaw eh, l-informazzjoni lill-pubbliku jew lill-istat meta jkun hemm l-interessi l-interess pubbliku eh, involut u Hawnhekk maħniex qed nitkellmu laqqas dwar informazzjoni li għandha x'taqsam jew li għandha relevanza fil-każ tas-saħħa tal-ċittadini jew tal-ambjent. Hemm regolament e, e, e, wieħed 049 tal-2009 li qed nippruvaw nagħmlu aħna b'din il-proposta huwa li narmonizzaw um, eh, u niċċaraw l-affarijiet biex ikonna bizzejiet salvagwardja u limitazzjonijiet. Eh, u eh, biex bekka Eh, eh, nkun għat l-affarijiet li nishtiqu għalli konna armonizzazzjoni aħjar biex intejbu il-sħubija transkonfinali u anka innovazzjoni transkonfinali ma msiħba privileġjati. Dinija dak li nixtiequ niksbu f'dan it-test u aħna għalhekk inħossu lil salvagwardja u narfu il-salvagwardja li ġiet indirizzata mill-membri tal-Parlament parlamentarija Ewlenija, u test fil-fat jamila aktar ċara mill-li jamilom aktar ċara mill-li huma fl-istati membri u dan istess per rigward tal-espressjoni tal-kelma u anka per rigward tal-emendi li issemmaw l-onet un bat l-ħarnet ngħid illi il-rabta li jem bejn il-mobilta u l-sigretezza kummerċali importanti ħafna u aħna nħossu li aħna maħniex qed bidlu l-affarijiet il-ħaddiema jist għandhom jibqaw eh, ħilsa li bidlu xolom. L-unika informazzjoni li ma jistawx jużaw fi xogħol il-ġdid tagħhom hija l-informazzjoni li eh, permessa liġijiet anka eżistenti huma marbuta li ma jużawx għax inkella din tkun qed uh, timmina l-isforzi kbar li tkun ikunu um, għamel minn kien qed iħaddem lil ħaddiema uh, qabel ma daw bidlu xogħolhom. Aħna samina niżenna l-affarijiet mod ċar fil-evalwazzjoni tal-impatt imma jekk inkomplu niċċaraw l-affarijiet nixtiequ li nżidu il-mobilta tal-ħaddiema u naqsu il-kompetizzjoni mhux daqshekk ġusta foqsma differenti għalhekk aħna nilqgħu il-rapport minnaħa tal-rapporter u x-xogħol li dan il-kumitat qed jagħmel fuq dan ir-rapport u aħna ħarqana ħafna illi naraw il-komplament tal-emendi illi ħajjiprovdu il-membri l-oħra. Mela jina nixtieq insaqsi jekk il-Kummissjoni tixtieq x'tikkummenta fuq in-negozjati. Skużani, Ivan, sejt dak il-punt. Indi saqsejt żewġ mistoqsijiet. L-ewwel fuq l-użu tal-kelma infringement. Din hija kelma ġenerali li għal ksur ta' kwalunkwe liġi, ġifiri ma narawix bħala xi ħaġa speċifika l-IPR din ġas biex kemm biex inkunu ċari dwar dan fuq it titib il sekretet tal- kummerċ dejjem kienu koperti mit-trips. Il-kustjoni dejjem tqajmet fil-diskussjonijiet bilaterali għax edha fil-kapitlu ta' TRIPS, ġifiri Trade Secrets edha mek. Imma edha si ġawna ġanejda għonek illi Attualment ma nix akki komunitar dan il-qasam u għalek jidu naraw il-kolleġislatur eżattament se jiddeċidi b'din il-proposta. Għalek onestament fil-kassa titib dana mus se jiġi sa' kemm ikun hemm xi ħaġa fil-ktib ta' statut. Grazzi. Thank you as well. Does Mrs. Legrip want to react? No. Okay. Signora Legrip. If this is not the case, we, uh, we close this debate and we continue. Mela nistaw nalqu dan id-dibattitu u ngħaddu għal punt numru seba' il-konsiderazzjoni ta' bozza opinjoni dwar it tisib Qabel ma għaddi l-kelma l istur fos, nixtieq ngħid illi la il-votazzjoni fuq din l-opinjoni għaskedata għal 16 ta' April l skadenza l-emendi ħaskun 26 ta' Marzu il-ħamsa ta' flasġija jkun il-ħamis dakinhar. Sur Surfos, fidejk. Vielen Dank. Ähm Grazzi. L-għonet dwar l-opinjoni nfissa. Ma din titla ta' żewġ punti ewlenin. L-għonet il mekanizmu ta' dispute settlement un il-paragrafu li tratta il-konsistenza. waqt id-dibattitu l kolonajt Id-dispute settlement mechanism kien dak li l-iktar kien hemm dibattitu fuq jien għamilt punti addizzjonali nittama ħaj kontribuċu għal dibattitu oġġettiv. Fejn minn banda tkellimt dwar jekk għandi bżonn jew le dan id-dispute settlement mechanism. U t-tini ngħid illi f'dak il-każ allura kif jista' jkun imqassam, kif jista' jkun strutturat dan id-dispute settlement mechanism. Id-dibattitu li kellna fejn dan il-Parlament Ewropew u l-iskambju ta' opinjonijiet li kellna fl-aħħar laqa kienu differenti ħafna kien varjati ħafna kien hemm il-kwistjoni tad-demokrazija mod ġenerali jekk l-standards jitbaxxew jekk ikollna mekkaniżmu ta' dan it-tip, jekk ikollniex bil-fors naġixxu b'tali mod illi forsi ma jkunx permess f'pajjiżi individwali. U jekk dan kollu jiġi jista' jiġi trattat ukoll Rati nazzjonali, ġifieri semajna ħafna opinjonijiet differenti. Imma kien hemm ukoll kwistjonijiet ta' natura legali fejn f'ħafna kazijiet ċertu opinjonijiet li stess u mux bil-fors ikunu legalment sodi. Issa nek jidu naraw jekk kif nistgħu nibnu il-fiduċja. Dispute settlement. U fil-punti kollha li tqajmu forsi għandna ngħidu illi fl-aħħar mill-aħħar għanna bżonnu dan għad dispute settlement mechanism għasik il-konklużjoni illi wasal tal-li għajjem. Fil-fat miex dik il kustjoni jew l-għanija unek aħna għedin taħt staħt ta' dritt u għandu ikollna mezz kif insolvu problemi ta' dan it-tip, kif insibu soluzzjoni hemm bżonn insibu soluzzjoni għal dan it-tip ta' argumenti ma naħsibx li jagħmel sens li jkun hemm ftehim internazzjonali mbagħad kif ikun hemm il-problemi ma nkunux nafu x'ħanaqdu nagħmlu bihom kif ħan indirizzawhom għalhekk naħseb li tkun ħaġa tajba. Li l-ewwel qed naħsbu daqsxejn dwar li ikonna dan it-tip ta' dispute settlement mechanism mbagħad wara naraw eżattament kif dan għandu jkun strutturat. Jiena restaqt il-kom bosta proposti. Anki uħut li ħarsu fuq medda twila ta' żmien għasab li għandu jkun hemm xi tip ta' orti. Kif ġqed jiġi diskuss anke fil-Ġermanja. Sa' din hija l-opinjoni tiegħi personali imma naħseb illi qatt ma ħajna xina nikkonkludu negozjati fuq it-TTIP jekk ikollna xi qorti ta' dan it-tip, għalhekk aħna rridu nikkonsidraw eżattament x'tip ta' soluzzjoni intermedja. U għalhekk qed nagħmel proposta li tappoġġa l-idea tal kummissjoni dwar kif dan it-tip ta' qorti tista' titwaqqaf u x'forma u x'istruttura jista' jkollha forsi jista' jkollna wkoll xi sistema ta' kif dan kollu jista' jaħdem għandna nużaw il-żmien li għandna sal-aħħar ta' negozjati biex nieħdu idea ta' kif ħajkunu l-affarijiet. Jiġifieri jekk nistgħu noħolqu xi tip ta' qorti jew tribunal eventwalment issa sa frattant x'ħan għamlu kif ħansolvu il-problemi Mela, l għunet li d ma jkollna lebda tip ta' mekanizmi u ta' dispute settlement ma jgħamil sens, mu wix fattibli dan, għax problemi ħajn għalaw. Umbat ħajkun rridu naraw kif nistaw nsolvu għom daw, rridu naraw kif nistaw nifacċaw il-problemi kolla li jinqalaw. ħafna drabi nieħdu l-impressjoni li tiġa naqrat internazzjonali li jistaw jindirizzaw għamuma dawn il-kazijiet, issa jina provajt nkun oġġettiv hawnhekk Nasab li raġunijiet legali, però din is-sistema ma taħdimx. Is-sistemi legali hawnhekk huma investituri privati m'għandhomx aċċess għal rati istituzzjonali għandna ħafna mekkanizmi ta' dispute settlement ehm, multilaterali li tiġa jeżistu, però ma nistgħux aħna sempliċement inkomplu nkabru sistemi li tiġa jeżistu, nkomplu nespanduhom għaliex dawn is-sistemi diġà eżistenti għandhom rwol partikolari, ambitu partikolari ħafna mhux kollha jittrattaw l-istess affarijiet. Issu uniku tagħna pereżempju huwa tip ta' ftejn kummerċjali internazzjonali u dejjem ħsibt li tkun idea tajba kieku li jkun hemm deċiżjoni bil-qorti għal kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu jista' jkun hemm approċċ multilaterali jiġifieri bejn l-istati ikkonċernati l-istat li qed jinvesti u l-istat li qed jittella l-kas kontrih. Il-problema ki imma li jkun hemm ukoll konsiderazzjonijiet politiċi fin-nofs. Hemm bżonn li l-individwi jkollhom id-dritt li jiddefendu interessi tagħhom mingħajr ma tiddaħħal il-politika fin-nofs u għalek is-soluzzjoni u sistema bej l-istati ma naħsibx li hija waħda tajba. Nadrabi drabi nisimgħu l-Qrati Nazjonali, jew l-Istituzzjonijiet ġurisdizzjonijiet nazzjonali jistgħu jieħduhom huma dawn it-tip ta' kazijiet, imma hawnhekk jaffilli konna pozizjoni illi tkun daqsxejn diffiċli mill aspet legali għalix. Bek, nkunu għat nittrattaw kollox fuq livell nazzjonali, rati nazjonali, huma utli biss biex jieħdu deċiżjonijiet individwali. rati nazzjonali għalhekk tajbin. Ma jekk inti għandek każ bejn investitur u stat membru, naħseb li dana jafu ikun biss jista' jservi biss bħala pass Eh, komplementarju jekk per eżempju il ehm, l-appellant jgħid li l-liġi nazzjonali hija tajba biżejja għalih. Iġifieri, inti jista' jkollok il-qorti nazzjonali li dejjem tissegwi l-standards nazzjonali. Jekk ikollok pereżempju ftehim ta' kummerċ ħieles. Dan ma jaqax taħt il-miżuri nazzjonali għax mhuwiex parti mill-liġi nazzjonali. Għalhekk ma ħanaslu kien jekk nużaw biss il-liġi nazzjonali, jekk naħdmu dejjem fuq livell nazzjonali, se jekk qegħdin ngħidu wara eventwalment ħajk rridu xi tip ta' qorti jekk dik hija l-ambizzjoni tagħna Alla x'tibta moral għanna insegwu, kif nistaw nesportaw il-sistema ta' t ta' dritt f'sistemi li forsi huma daqsxejn iktar dubjużi. Għanna bżon ta' xi mudell interim ngħidu għahna. Dispute Settlement Mechanism jaf jindirizza problemi f'dan l-istadju u għalhekk jippermettilna illi nindirizzaw il-problemi għak kif jinqalaw. Eridu naħsbu, nieħdu idea ta' tip ta' struttura li nixtiequ, neħdu li l-affarijiet mhux ħajsiru b'mod ad hoc kompletament kif kien ġara fil-passat, kif ġara s'issa, irid ikollna sistema illi aħna nimmodernizzaw, li aħna dejjem nirraffinawha sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw it-tip ta' problemi li jinqalaw bid-dispute settlement mechanism normali. B'tali mod li jiġu regolati minn qabel u ma ikonna fejn affaċċjom qatt il-problemi. Jekk għandkom xi idejat jiena napprezza. Imma nemmen li għandna bżonn xi tip ta' entità neutrali illi kollha numru ta' mħalfin li segwu ċertu linji gwida jimxu fuqhom biex jidu deċiżjonijiet tagħhom u naċċertaw li l-istandards ma ħajt baxxew nillimitaw l-ambitu b'tal-imot li f'ċertu waqt mara ma jkunx possibbli illi kunem proċedimenti kontra dawk il-miżuri għandna bżonn ta' mekkaniżmu ta' dispute settlement illi ikun limitat b'tali mod li jista' jindirizza problemi li jeżistu u problemi oħra jkun jistgħu jiġu deferuti għal xi istanza oħra. Da kollu jinsab fid-dokument tiegħi. U dak li provajt indaħħal ukoll fl-opinjoni. Nista' ngħid kemmtejn ukoll dwar il-koerenza regolatorja kien hemm ċertu diskussjoni fuq dan is-suġġett dwar il-koerenza regolatorja. Btal ġifiri li permezz tagħha wieħed jista' anki jevi ta' leġislatura ħna għanna bżon ta' ċertu kooperazzjoni bejn l-istati kontrajenti sabiex ikun hemm proposti iżda qatt ma ikun jista' jiġi esklus jew evitat il-leġislatur. Naħseb li jistaw jinstabu soluzzjonijiet sabiex tiġi garantita jiġi garantit il fat li problemi li jeżistu ma jiġux trattati b'mod politiku iżda b'mod legali. Għalek napprezza ħafna idejat informazzjoni oħra li jista' jkollkom. Iżda l-affarijiet jridu kif suppost hawnhekk. nittama illi dak li qed nipproponi jiena jindirizza l-aspettattivi tagħkom. Grazzi ħafna Sur Kester. Grazzi, grazzi ħafna. U grazzi ħafna l sur fosa rapport tiegħu. Aħna rridu li jkun hemm ġustizzja soċjali, il-ġustizzja hija tassut li taqat is-soċjetà. U għalhekk permezz tal-stejn TTIP aħna Irridu naraw eżattament kemm dana il-ftejjin tassew jikkontribwixxi għal benesseri tal-popolazzjoni tagħna u rridu niżguraw ukoll li ikun hemm standards ekonomiċi u soċjali li dejjem qegħdin imorru għall aħjar Dwar rati u ehm, l-arbitrat u dispute settlement. Aħna ma naqblux, aħna d-demokrati soċjali dejjem nisħu fuq dak l aspet li jekk inti fl-istorja kellek arbitraġġ bejn l-istati u fejn naħa kellek il-prinċipi ta' stat dritt u każijiet oħra fejn il-prinċipi ta' stat ta' dritt mhux qed jiġu rispettati. F'dawk il-pajjiżi fejn m'għandekx il-prinċipji tal-istat ta' dritt, inti taħtieġ xi tip ta' sikurità legali għall-investituri. Ftit inti għandek żewġ sistemi legali, żewġ sistemi tal-liġi. Miżewġ naħat. U għalija dan ifisser il jista li kollok arbitri li kollam xaħġa għabbażi ta' xiex jaħdmu. Umma, ovvjament ħajassumu li liġi ta' applika kullħat, b'mod indaqs. Ftitib, Is-soluzzjoni donna ili inti kollok bort arbitraċ privat għal kumpanije privati li jina naħseb smur kontra l-prinċipju bażiku ta' dritt fej kulħadd għandu jiġi trattat bl-istess mod u jina ma naħsibx li għandna bżonn ta' orti speċjali għall-ebda kategorija speċjali. Sunjoni unjoni Ewropea ma m'għandniex rati speċjali għal liġi tax-xogħol, għal leġiżlazzjoni tal-konsumatur, laqas ma nafx liġi speċjali u arbitru għal l standard ambientali, ġifiri naħseb dil-idea ta' orti privata, mijiex ħassaħħaħ l-ideja jew l-prinċipju tal-istat ta' dritt ħaġa oħra. L-arbitri privati attwali għandhom ċertu nuqqasijiet, ċertu djufijiet. Huma biss parzjalment miftuħa klijenti biex ngħidlek, mhumiex miftuħa kompletament f'termini ta' informazzjoni għalhekk diffiċli tiġi riveduta id-deċiżjoni tagħhom Fil-rati privati tal arbitraċ naħseb li inti qiegħed timmina allura il-prinċipju ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt għaliex inti qed tagħti is-seta ta' deċiżjonijiet legali l-entità privata u dinat tmur kontra l-prinċipju bażiku tal-istat ta' dritt li għandu japplika bl-istess mod għal kulħadd. Kellna deċiżjoni tal-qorti fil- liġi privata fil-Ġermanja. Fejn? Il-qorti ta' arbitraċ privata ġiet jusa bħala ksur tal-Kostituzzjoni Ġermaniża u anki tal-Liġi Ewropea. Ġifieri noqdu attenti hawnhekk. Jekk aħna ħajkonna qorti ta' arbitraċ privata, inkunna qegħdin nirriskjaw li nagħtu parti mis-sovranità privata pubblika skużawni li l-entità privata. U l-radi privati ta' arbitraċ kif ħajrelataw dan ma' li CJ? Din hija xi ħaġa li qatt irridu narawa sewa da mija ċara xejja li bat fuq il-konsistenza u il-koherenza regolatorja. Hawnhekk, ovvjament, irridu dejjem aħna nżommu ma' prinċipju tad-demokrazija u rispett ta' deċiżjonijiet mittieħda f'dan il-Parlament. Daw l-istess deċiżjonijiet rridu mbagħad jiġu konfermati mill-Kunsill. Jekk dan mhuwiex il-każ, naħseb illi nkunu qed immorru kontra l-prinċipju tal-istat ta' Nikunu qegħdin nagħmlu huwa illi qegħdin noħolqu xi tip ta' ġustizzja tas suq li ma naħsibx li ħaġa tajda. Grazzi, signora ħafna. Grazzi, signor President. Il-Komitat tal-Affarijiet Legali ta' dan il-Parlament għandu responsabilità kbira hawnhekk irid jagħti ehm, titwila fid-dettall ta' ċertu kwistjonijiet li jirrelataw mat-TTIP u naħseb illi tassew għandna nużaw l-aqwa għalfien espert biex noħorġu l-opinjoni tagħna. Kontenta li Sur Foss fil- L-abbozz tar-rapport tiegħu qiegħed jikkonsidra wkoll alternattivi għal ISDS. Missejra zbal. Nasab li għanna ħallu l-affarijiet daqsxejn iktar miftuħa li fil-grupp tiegħi hemm ukoll xettiċiżmu kbir dwar il riforma tal STS. Ma nasbux aħna li ħan nispiċċaw sistema li neċessarjament qiegħda segwi l-aqwa prinċipji tal-istat tad-dritt u l-ġustizzja. Jekk naħsbu per eżempju kif tista' tiżviluppa sitwazzjoni fil-futur, naraw li tip ta' mekkanizmu ta' dispute settlement li jista' jiddaħħal fit-TTIP probabbilment ħajkun jisu ta' blueprint għal mekkanizmi oħra ta' dispute settlement. Iġifiri, ma' nix, eh, għanna uh, naħduwa ta' kbira din il-ħagġa. kontra grupp tiegħi ikkonsidra każijiet li kienu li kienu użaw il mekanizmi tal-ISTS, aħna konna torpizi naraw li fil-fatt ma kienx minnu dak li kien qed il-Kummissjoni illi il-maġġoranza tal-każijiet fil-fatt kienu jitrattaw l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni ħafna mill-każijiet attakkaw il-leġizlazzjoni b'mod dirett u għanna nkunu ħafna iktar kritiċi allura mill-li huwa la bosta survos din is-sitwazzjoni għaliex il-fatti iktar jippuntaw lejn li mux qed nitkellem nitrattaw biss kwistjonijiet individwali hawnhekk imma liġi nazzjonali tal-partijiet kontrattwali illi hija in fisseħ miex effettiva u dan it-tip ta' mekkanizmi ta' dispute settlement ma jistawx jintużaw biex jindirizzaw każijiet bħal dan, naħseb li din hija ħaġa li rridu niddiskutuha biex naraw eżattament minn għandu raġun. Meta s-sur fosta ma l-ideja tal-fattibilità li kun hemm qorti permanenti, naħseb illi għandna naħduha wkoll bis-serjetà din il-ħaġa x'hekk inti taħseb dwar la STS prezenti anke kif inni ippreżentata attwalment mill-Kummissjoni jekk din ħad tkun soluzzjoni temporanja ma nafx eżattament allura kif nistgħu nibdlu s-sitwazzjoni fil-futur. Hemm ħafna esperti legali tal-liġi internazzjonali li qed ngħidu li l-Ewropa u l-Istati Uniti għandhom l sistema legali żviluppata fid-dinja ġifieri l-fatt li jistgħu jittrattaw każijiet ta' barranin kontra entitajiet eh, nazzjonali bizzet inti ma jista' jkun hemm elementi dwar kif taħdem is-sistema legali ma ma tantxu maħ spissi dawn. Is-sur Kester fil-fatt għal xi ħaġa pjuttost importanti li oriġinarjament it-tipi ta' mekkaniżmi tal-SDL kien jintużaw biex iħarsu l-investimenti f'pajjiżi żviluppati f'postijiet fejn ma hemm sistemi legali żviluppati, ġifieri naħseb dan il-fatt minn nnifsu tiġà wkoll jiexed kontra l-ISDS bħala mezz kif wieħed iħares l-investimenti. Hemm bżonn ukoll nikkonsidraw aktar fid-dettall il-problemi li jistgħu jitqajmu permezz tal-kooperazzjoni regolatorja. Kena da smieħ interessanti xi żmien ilu fejn sar paragun bejn il-liġijiet amministrativi tal-Istati Uniti u tal-Unjoni Ewropea kien hemm xi aspetti li nħoss li għandna nindirizzawhom iżjed għax jistgħu jisiru problematiċi aktar qudiem meta nitkellmu dwar kooperazzjoni regolari u naqbel miegħek survost meta intijat. Li l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali għada issir esklusivament minn entitajiet legali leġittimi mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Imma l-entità ta' kooperazzjoni regolatorja kif hija pjanata attwalment naħseb jaf tingħata setat pjuttost konsiderevoli tkun tista' tippreġudika il-leġiżlazzjoni anke f'isem dawk illi ikollhom ifaslu u jaddottaw il-liġijiet. Il-parlamenti ġifiri. Għalek naħseb illi importanti nqisu kol daqsxejn iktar meqrib l-sfidi illi jistaw jinqaraw permezz ta' dina il-kooperazzjoni regolatorja fl-aħħar parti kooperazzjoni regolatorja u l-ISA jessemmi tielet idea li refera li għaw kol il-sur il-konformità mal-liġi Ewropea ta' dan il-mekkanizmu. U hemm dok l-esperti legali li jgħidu illi l-enfasi riċenti mill-Rati Ewropej dwar is-supremazija tal-liġi Ewropea fil-fatt indika illi mhix daqshekk kovja. li l-mekkanizmu tal-ISCS jindirizza u jindirizza nuqqasijiet li hemm fis-sistemi attwali. Ġek naħseb li tassew nikkonsidraw daqsxejn iktar din il ħagġa ta' konformita ma' liġi Ewropea. Importanti li nħedu daqsxejn iktar ħin sabiex nikkonsidraw dan kollu sabiex naċċertaw li għadin nagħtu il-kwistjoni l-importanza li tifxirilla. Dan huwa kumitat li għandu jgħaf pozizjoni ewlenija biex jinforma l-pozizjoni tal-Parlament. Grazzi. Does Mr. Foss wish Grazie ħafna, is-sur Fossi jixtieq forsi ribatti fil-qosor imma. Fil-qosor ma nafx kemm se jirnexxieli. Fnejdilkom. Għandi l-impressjoni li din il-kwestjoni hija il aħna qegħdin nejdu li xinja l-alternativa għal l-investituri jużaw ċertu leġislazzjoni u dan li rridu naraw aħna bħalissa. Għaddawk li qegħdin jinvestu f'pajjiżi oħra. Wieħed dejjem jara kif l-interess sejħares l-interessi tiegħu sa trattat li qed jiġi negozjat. Is-sistema legali li ma twaslikx għal qrati nazzjonali ta' pajjiżek inti ma, tkunx kapaċi tieħu l-każ f'pajjiżek u din il-problema liġi internazzjonali sitwazzjoni bħal din teżisti. Hawnhekk isna qegħdin fit-triq tan-nofs ġifri għandek il-liġi internazzjonali u edha titħol fil-liġi privata naħseb approċ li kun li nivventaw xi format ta' ġurisprudenza u tinħala il-kwistjoni tal-istat ta' dritt Ġifiri, id-drittijiet legali li tagħti lill individwu qegħdin iservu ħtajjeb għax ċertu affarijiet ma jistawx jiġu trattati fuq il-livell nazzjonali għax dawn wieħed jista' jirrikorri għalihom fuq eh, stat ta' dritt ieħor. Jekk wieħed iħares lejn il-ftejn kummerċjali mal-Korea eh, ta' nofsinhar dawn l-FTAs dejjem rajna li kunem bilanċ fil-kummerċ. Ma kienx il-kas qabel. Jekk ikun hemm żieda fil-bilanċ tal-kummerċjali dan se jkun ta' benefiċċju għal pajjiżi Ewropej. Ma nistax nedilkom li ma' livell forsi iktar xogħol dan jiġi tradott fi iktar xogħol, ma jista' jkun jiġi tradott f'affarijiet oħra. Imma il-valur miżjud mhux bil-fors ikollu impatt fuq il-lejxin aħjar tan-nies, imma u jekk irid jikkonsidra wkoll kif diskriminazzjoni fuq livell legali eh, seħ jekk dawn l fajt ma jiġu speċifikati fit-trattat. Jista' ikollok xi eżempju pereżempju f'Texas Texas l-imħalfin bċertu mod jiġu eletti. Kif se jkun imparzjali meta dan ġi elett? U ħafna drabi l-qasbis ikun kwalifikat biex interpreta liġi internazzjonali. Wieħed jista' jisu kol xi ħaġa oħra. Jekk wieħed ma jaċċettax sistema bħal din, kif se tipproteġi l-investituri? Jekk wieħed jgħid li jista nistgħu nsibu xi mm, mekkaniżmu orti tal-arbitraġġ xi sistema wieħed jista' forsi naqqas l-inċertezza legali u konfużjoni legali. Għalek fuq dan, il-sujġet irridu nibqaw miftuħin biex naraw verament soluzzjoni nistaw nsibu. Jekk ma nsibux soluzzjoni biex ikonna format ġdid legali, kif se niprotiġu l-investituri? Irridu kuna ukoll konsistenza legali waħna bħala leġislaturi aħna eh, ma nistawx nsibu l-kaptu tal-normi kollha eh, legali hemm sensen l li huma eh, eh, istituzzjonijiet, entitajiet li għanna fil-Ġermanja, per eżempju, dawn huma responsabli minn ċertu normi legali, mhux aħna. nistaw nejdu li tajjeb li konna entitajiet u mux leġislatur li jiddeċidu fuq il-normi, imma Dan ifisser, kun ifisser li rridu nizguraw fċertu qosma, għal ċertu industriji, inti teskludi l-aċċess għal qorti ta' ġustizja ma dan aħna ma ridux li naslu għalih. Allura, l-mistoqsija tiegħi xinu ma l-alternattivi? Nistaw nikkonsidraw affarijiet li forsi qabel ma konniex naċċettawhom li għax kienu għazina, imma nimmodernizzawhom u nippromovhom għal livell il-rati tal-arbitraċ per eżempju li jgħatu l-investituri li għandhom sigurta legali. Sabiex f'kull disgwit umma jistaw forsi jaslu għal riżultati tajbin. Jien naħseb li l-investituri għandhom jiġu trattati b'mod indaqs. Wieħed ma jistax iqabbel affarijiet li ma jistgħux jitqablu, il-paragun irid isir fuq affarijiet l-istess fil-Kostituzzjoni tal-Ġermanja u l-Karta Ewropea ta' Drittijiet Fundamentali, kulħadd għandu drittijiet l-istess, imma mhux kulħadd jinvesti fl-Istati Uniti. Imma, Sinjura Hawtala, kella raġun tgħid meta qalet irridu naħsbu wkoll fuq kif u ke li komen għal noħolqu strumenti li ikkunu jistaw jilaħqu ma' situazzjoni tal-ġejjeni sabiex fil-futur ikonna struttura li taħdem. U kunu nistaw nejdu li forsi fil-passat orti tal-arbitraċ ma kienieċ bizzejt imma issa din ġiet immodernizzata u saret orti kommerċjali ġifiri tajibnija din il-qorti dejjem tkun ħaġa tajba anki s-servi tajjeb il-pajjiżi żviluppati. Diġà għandna ċertu ftejmiet bejn l-Istati Membri u l-Istati Uniti. Der, Sinn eines Freihandels imma għaw ċertu pajizi li l laħu eh, ftejmiet tajbin ma l-Istati Uniti għalek jek ikollok FTA biex issolvi problemi diffiċli eh, u l-ideja hija li jinti tikkoraġixxi il-kummerċ ħieles imma jekk ikun hemm ftajim li jeżisti il-problemi wieħed ikun jista' jsibhom il-kaptu aħjar. Għalhekk fuq it-TTIP hemm bżonn li noħolqu mudell li jkun jista' jkolli laħaq ma' sitwazzjoni tal-ġejjieni li jkun sikur u rridu nammettu li dan se jkun mekkanizmu li kulħadd ikun jista' juża fil-ġejjieni sabiex ħadd ma jiġi diskriminat. Ġifiri, qed nitkellem fuq l-investituri li jirikorru għal din l-entità il-ġdida. Għalhekk kien nagħmlilkom appell sabiex naħżmu b'moħħ miftuħ għanna problema u rridu li nittrattawa u noħolqu mekkaniżmu li jkun eżatt skont il-bżonnijiet tal-ġejjieni sabiex il-kummerċ ħiles nkun tajjeb u sikur. grazzi. Jien nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol li jagħmel. Il-rapporter ħafna darba drabi staqsa x'inhuma l-alternativi għall protezzjoni tal-investiment U peress li jiena kurjuż, nixtieq insaqsih il rapporter x'jaħseb fuq il-pros and cons eh, dwar soluzzjonijiet li jużaw l-assigurazzjoni għal protezzjoni tal-investimenti. Iva, grazzi ħafna. Qabel jirrispondi ir-rapporter jixti jitkellem is-sur Garcia Bersero il-deputat direttur ġenerali ta' Digitrade, Signor Fidek. Grazzi, grazzi ħafna. President, jina sodisfat li naqsam ma komxie kommenti fuq il-TTIP anki bħala Chief Negotiator, negozjatur principali f'dan il-ftejim aħna naħsmu li l-protezzjoni tal-investimenti fil- u l-arbitraċ huwa importanti ħafna dan eh, u kol dibattitu fi żmien kritiku ma' negozjati ma' l-Istati Uniti. Nishti, nejdilkom kif taħseb għal-Kommissjoni ħalli tqisu dawn il-kommenti u kol fil-dibattitu ta'kom. Il-puntu t vista tal-Kommissjoni? hemm bżonn li jkun hemm arbitraġġ tal-investiment internazzjonali f'dan irid jidħol fil-ftehim ftehimiet tal-kummerċ tagħna. Imma dan irid jinvolvi ċertu mekkaniżmu ta' arbitraġġ. It-trattati dwar dan is-suġġett jinkludu dispożizzjoni fuq l-arbitraġġ tal-investiment li mhumiex xir adattati għal seklu 21 għallek fuq il-livell Ewropew irti konna mekkanizmu eh, tal-arbitraċ eh, kif jiġi riformat biex ma jkunx hemm abbuż ma rridux ninjora, ma nistax ninjoraw din ir-realtà. Fil l-interkomiti ġew diskussi ċertu idea ta' riforma, mhux se noqgħod nidħol ċertu dettalji għax nafhem tantxandkom żmien, imma jiena nixtieq li jkollna iktar dibattitu fuq eh, dawn il-kwistjonijiet ma' dan il-kumitat, imma nixtieq ngħidilkom il-prinċipji ewlenin tlieta huma. L-ewwel net il-protezzjoni tal-investiment irid jiġi definit b'mod ċarissimu sabiex ma jkunx hemm riskju għal ċertu miżuri regolatorji li jiġu adottati fil-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. U hekk aħna provajna nagħmlu fil-ftehim mal-Kanada u rridu mmorru lil-lin bil-affarijiet iktar ċari mal-Istati Uniti. It-tieni punt hemm bżonn li nirriformaw il-mod kif jiġu mażula l arbitraturi. U dawn għandhom jaħdmu biss f'dan il-qasam. U din hija riformi li qed ngħidu li rridu indaħlu fil-ftehim mal-Istati Uniti u jrid ikun hemm il-kontrolli legali xirqa għalhekk naħsbu li jrid ikun hemm mekkaniżmu għal dan il-għan biex inti dejjem tkun tista' tmur fuq livell u tagħmel appell fuq livell iktar għoli. Hekk irridu niddiskutu mal-Istati Uniti u mal-pajjiżi kollha li qegħdin jinnegozjaw x'hekk jekk naqblu fuq dan mal-Istati Uniti nkunu qegħdin niftħu l-bieb għal l-investment arbitration aħjar. Nasbu li din hija eh, responsabilità li l-Unjoni Ewropea tista' ukoll titħol fija Ovvjament, kifett il kompress li ma tantx għandna ħin issa xorta nibqgħu lesti li niddiskutu fuq dan is-suġġett ma' dan il-kumitat. Mela, il-mistoqsija ta' suranda sen issa. Possibiltajiet tal-assigurazzjoni, nistqar ma tantx studjajtom dawn dan studjajtu dan is-suġġett. Ek inti tieħu l-perspettiva mill-lat ċivili din tkun diffiċli ist eigentlich keine Problemlösung als solch. Se jkunem ikollok kumpens u jisadisfa l-investitur. Imma jekk kif tidħol l-assikurazzjoni ma nasibx li il-ġustizja tista' tilħaqa anki jekk dan l-approċċ ma istux. Jiena qed nirribatti hekk spontanjament ma naħsibx li l-assigurazzjoni tista' tkun soluzzjoni fil-liġi internazzjonali jew kella il-liġi privat. Ma tantx qed nara bħala soluzzjoni jista' wieħed għet bħala xi ħaġa iktar għal kumpens finanzjarju. Imma mux soluzzjoni li tipproteġi l-investitur. Grazzi ħafna. Tajjeb hekk qegħdin nalqu id-dibattitu fuq dan il-punt u morru għal punt numru 8 id-labozz ta' rapport dwar il-programm Refit. Is-Sinjura Kaufman. Grazzi ħafna, President. Dan l-aħħar kena dibattitu ġmielu fuq dan il-program Rifit. Jiena għamilt il-proposti u l-ideja tiegħi għalhekk mhux se noqgħod nerġa' infettaq fihom għax il-proċedura issa wasalna fi stadju interessanti. Dak li xtaqt nagħmel mal-kollegi illum ngħid li s-sitwazzjoni tbidlet xi ftit speċjalment meta eh, imqabla ma' żmien eh, fejn il-Kummissjoni kienet ippreżentat ir-rifi dan kien Ġunju ta' sena l-oħra. Issa għandna kummissjoni ġdida, għandna l-ewwel viċi president tal-Kummissjoni li għandu il-responsabilta għal leġizlazzjoni aħjar u l-Kommissjoni u kol ħarġet stqarrija li nsibu li fil-22 ta' April pakkett iktar komplu dwar leġislazzjoni aħjar se tiġi prezentata mill-Kummissjoni. Se jiġi prezentat mill-Kummissjoni għalhekk jiena ħankompli nassumi li rifit se jkun parti minn dan il-pakkett li se jiġi prezentat fil 22 ta' April. U għal stant Jien nixtieq li diskuti l-punt li huwa importanti għalija f'dan l-istadju. Għad nitkellem millat fl-isfond u l-kuntest tal- prezentazzjoni għal komissjoni ta' ġunju ta' sena l-oħra, anki jekk f'April se joħroġ se toħroġ il-prezentazzjoni l-ġdida. Imma jiena, il-rapporter u kullħat kulħadd jaddatta ruħu għal kif se jinbidlu l-affarijiet, anki dokumenti jrid jiġi adattat fuq il komunikati ġdid tal-Komissjoni li se joħroġ tal-waqt. Għalhekk huwa importanti li ngħid li dan ir-rapport għandu question mark kbira jistaj jagħti il każ li imbidlu kompletament għax jista' jkun li situazzjoni tant tinbidel. Għalhekk kollegi naħseb li dan huwa ehm, punt importanti li nifaċċjaw sabiex inkunu dejjem lesti għat-tibdil. Issa jagħti l-każ li rridu nqisu punti oħra imma d-dokument kif u huwa maqsum seba' partijiet l-idea għal liġijiet u regoli aħjar imtejba jiena konsult konsultajt mal-partijiet eh, involuti, għamil l-impact assessment, il-testi tal-SMEs, l-assessment exposed, il-problema ekkim sejħa gold plating, ġifiri fi għandek li regoli tal-Unjoni Ewropea li ġimplementati ba l-Istati membri, u insemmi u koll l-irtirar ta' propost leġislativi minn naħat tal-Kommissjoni Mux se nuqot nidħol fid dettal fuq dawn il-punti kollha, xtaqt biss ngħid li kif qed nara jien l-affarijiet huwa li aħna pala parlament irridu nilqaw il-fatt li il-Kummissjoni tajjeb li qalet li konna ftej istituzzjonali istituzzjonali bejnietna l-Parlament u l-Kunsill talba li aħna inna namluwa jiena sodisfatta li qed nieħdu din it-triq. Naħseb huwa importanti ħafna li nisħu fuq il-fatt li mhux il-kwantità, mhux in-numru ta' proposti li nirċievu, imma bħala leġisli aħna interessati fil-kwalità tal-leġiżlazzjoni. Hemm 28 stat membru li jrid jaqbel fuq regolament, fuq direttiva U għalhekk irridu naraw li nelbu it-28 regoli tal-istati membri biex innaqsu wkoll il-burokrazija. Naħseb li rridu Nilqaw il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-SMEs kif se ntejbu leġislazzjoni li rigwarda l-SMEs ma ninsowx li dawn tant importanti għall-ekonomiji tagħna u rridu naqsulhom il-burokrazija. Hemm punt importanti ieħor, kollegi, li huwa fl-interess tagħna lkoll iridu niżguraw li il- pis amministrattiv, biżijiet amministrattivi ma jġibux restrizzjonijiet għal ħaddiema. Rridu naraw li jiġri xidri bil-regoli, drittijiet tal-ħaddiema jiġu protetti. Tajjeb li jissemmaw dawn l-interessi tal-ħaddiema tal fil-komunikat tal-komunizjoni u blebda eh, blebda deja iridu jirrestrinġuhom. Punt fuq il-literar ta' proposti leġislativi dan jaffetwa drittijiet tal-Parlament il-Kummissjoni l-ġdida saħqet fuq dan li għabbażi ta' dan il-prinċipju se jamlu ħajtestjaw il-latti leġizlativi li qed jiġu preparati kollha u se jkun hemm proposti għall-irtirar ta' ċertu regoli. Imma kif għal il-Parlament aħna mhux qed naqblu, kellna vot u juri li aħna pala Parlament nixtiequ naraw li ċertu proposti leġislativi ma jġiwx irtirati u hawnhekk nitlu fuq affarijiet komplikati kienem problema li jiena xtaqt nishtilkom l-attenzjoni tagħha fil-rapport. Il-Kummissjoni qed tipproponi li tirtira eh, propost leġislativi għax ikun impossibli li l-Kunsil jaqbel magħhom. Imma aħna bħala kol-leġislatur diġa konna wasalna l-pożizzjoni. U jekk nasbu fuq din il-problema, Hawnhekk insibu zbilanċ fuq il-valur tal-leġislaturi differ differenti isu rwol tal-Parlament mhux qed jingħata sekk importanza. Meta nitkellmu fuq liġijiet aħjar, irridu inżommu u dan u dimajnejna meta kunet nidgozzjaw mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. Fl-aħħar punt 21 u 28 fil-dokument bil-Ġermaniż hemm xi żbalji. Id-Dipartiment tal-Servizzi tal-Parlament qalu li li se jkorreġuhom. Għalhekk, kollegi, jiena qed nistenna bil-ħerqa biex il-kummenti tagħkom fuq dan la ta' rapport u nistenna wkoll li nikopera magħkom kollha. l-iskadenza tal-emendi se tkun 30 ta' april ġimma wara li l-Kummissjoni tippreżenta l-pakket fuq dan is-suġġett. Naħseb jista' jkollna eh, ċans biex nerġgħu nirrevedu id-dokument tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-Sinjura Hutala. Iva, grazzi ħafna, President. Il-grupp TI huwa sodisfatt bla bots illi um, għanna um, u dak li qalet eh, eh, huwa uh, veru dwar il-fatt li għanna nħarsu l-kwalità u mhux il-kwantità. Strument legali ħafna drabi jkun qed eh, juhu post 28 il-leġislazzjoni meta dan ikun fuq livell Ewropew il-prinċipju tal-nuqqas um, eh, ta' kontinwità politika li ntużat biex eh, il-Kummissjoni tirtira proposti ma tirrispettax il-kooperazzjoni u l-fiduċa bejn l-istituzzjonijiet, inklusi il-Parlament, u għalhekk għandna ninsistu illi għandu jkun hemm diskussjonijiet mal-kumitati rilevanti qabel ma jittieħdu dawn it-tipi ta' deċiżjonijiet nemnu ukoll li l-evalwazzjoni tal-impatt mhijiex sostituzzjoni ta' evalwazzjoni politika jew deċiżjonijiet politiċi huma għodda interessanti ma mhijiex l-aħħar verità għax mm, huwa l-ġudizzju politiku illi fl-aħħar mill-aħħar jieħu deċiżjoni. Naqblu? ma l-enfasi ta' Sinjura Kaufman dwar eh, il-dialogu bejn l-imsiba soċjali ċittadini u l-istituzzjonijiet jiena ħerqana li nikkopera ma' Sinjura Kaufman u nixtieq ngħid li għada għandna smiħa importanti immens fuq suġġett illi Eh, ma tantx huwa outli imma huwa dwar il-ħin tas-sajf is-summertime li na nixtieq li jiġi rivokat. Nirringrazzjak il-Sinjura Gutland. Grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja Sinjura Kaufman ukoll fil-rigward tal-ħidma tagħha fil-rapport u naħseb li mixi fil-direzzjoni it-tajba hija problema veru kif qalet ir-rapporter fil-rigward ta' situazzjoni mal-Kummissjoni meta dawn qalu li ċertu leġislazzjoni għandha tiġi irtirata għax jew tkun komplikata biex taddim il-proċess legali jew minħabba tkun faċli aktar jekk ma jkonniġ daqshekk leġiżlazzjoni. Ma naħsibx li dawn iż-żewġ argumenti huma adattati għall-Unjoni Ewropea. L-ewwel argument u, u veru joħloq problema Pero jekk l-Unjoni għandha tindirizza l-problemi tal-ġejjin għandu jkun hemm diskussjonijiet u wieħed għandu jirrispetta dak li jiġi trattat fil-Parlament u l-argument liħor li smajna li ċertu leġislazzjoni għandha tiġi irtirata minħabba illi huwa tajjeb illi ma jkunx hemm daqshekk leġislazzjoni biex bekk il-kumpaniji eh, eh, ma jkollhomx daqshekk piżijiet jiena għada fil-komitat ġuri u envi u naraw illi il um, ambientali hija mill-quta minn din l-attitudni u naħseb illi din hija problema x'ħafna mill-kumpaniji għandu jkollhom sitwazzjoni aħjar jekk naqblu fuq standards fuq livell Ewropew. Għalhekk dan li semma mux tajab għal progress l-Europa, laqqas biex jamil aktar faċli għal kumpanji biex joperaw. U għalek huwa tajjeb illi għedin nitkellmu dwar dan il-punt illum għawek. Grazzi ħafna, il-Sinjura Nibler. Grazzi ħafna, President. Grazzi, kollegi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporter tagħna għal-rapport tagħha u nixtieq ngħid illi eh, ħafna kummenti u affarijiet li ġew meqjusa fil-rapport jina nista' nappoġġjahom dawn. Tajtu stampa tajba dwar ir-rifit imma ma ħarristux laqas lejn il-files individwali eh, fil u leġislazzjoni individwali, ġifiri eh, eh, naħseb l approċċa kom kien tajjeb ħafna hemm punti li jiena naqbel miegħek il-kollegi semmawhom tiġà Irridu nħarsu lejn il-kwalità mhux il-kwantità ta' leġislazzjoni fir rigward tal-proposti ġodda leġislattivi u naqbel anka mal-idea l-oħra E, e, xi ħaġa li ngħidha għal snin twal u dan huwa dwar l-evaluazzjoni tal-impatt min-naħa tal-Parlament għalhekk kiena nitlob il-kumitati speċjalizzati biex jużaw l-istrument tal-evaluazzjoni tal-impatt b'mod eh, aktar tajjeb u jiena naqbel ukoll ma' dak li intqal dwar il-xogħol tal-Kummissjoni u importanti li niftakru il-kumpaniji żgħar u medi u t-test li jsir eh, fuq dawn il kumpaniji e, huwa tajjeb ħafna u anka dak li inti qed fir-rigward tal-istati membri u l-gold plating u il-fat li wieħed għandu ikun e, jista' jimplementa malajr leġiżlazzjoni Ewropea mingħajr ma, ma jkun hemm bżonn ta' ħafna leġiżlazzjoni oħra hemm ukoll punt ieħor li nix insemmi li forsi mhuwiex daqshekk taqbil ma' dak li intqal mejna qasma li tindejjaqkom billi noqgħod ngħid li naqbel biss ma' kollox il-program ta' ħidma u dan il-program li huwa ambizzjuż dinja taj, xaġa tajba. E, rajna anka l-fatti minnaħat ta' komissjoni, blaġir tagħhom iridu jikkonċentraw u fuq affarijiet importanti mingħajr ma jitlu f'ħafna dettal u proċeduri ta' kontroll u naħseb li jina dan huwa approċ tajjeb, ma rix nikritika dan, anzi għanna nil-għaw dan l-approċ, ġifiri fl-axħar il-Komissjoni deċidit li tiħu l-affarijiet bis-serjetà f'dan ir-rigward. Il-imsiħba soċjali għandu jkollhom ruol eh, predominanti u għalhekk kritika dwar dan, però inħoss illi fil-rapport hemm punti importanti ewlenin imsemmija manka hemm forsi xi emendi li aħna bħala grupp nixtiequ nintroduċu aħna interessati fir-rigward tal liema strumenti wieħed jista' juża biex ikollu l eh, leġiżlazzjoni aħjar u kif nistgħu nirfinaw l-approċċ tagħna għamilna tiġa xogħol preliminari f'dan ir-rigward eh, u għanna nespandu anka fuq il-ċertu punti, il-klawzoli, eh, sunset li huma u kol importanti, aħna pala kol-leġizlaturi dan kemm il-darba semmejnieh, kemm il-darba jitolbuna li namlu revizjoni ta' leġislazzjoni u anka li nżommu il leġislazzjoni taħt il-lenti tagħna biex naraw xikun qed iseħħ. Hemm mbagħad punt interessanti wkoll li isemma li anka jiss jista' jiġi diskuss mal-kumitati l-oħra u dan huwa inqas ta' kontinwità Zgur ma nistawx nitkellmu hekk fuq il-Parlament. Il-Parlament tagħna l-Bundestag ukoll ħadem b'mod tajjeb fuq dan is-suġġett 60% tal-kollegi um, tagħna fil-Parlament huma kollegi ġodda għalfejn għandkom tintrabtu għalek ma dak li seħ fl-ewwel qari minn kollegi illi issa madhomx fil-Parlament. Dawn huma ħafna punti li aħna nistgħu niddiskutu flimkien. Għanna namlu proposti ma għanna wkoll nistaqsu mistoqsijiet adattati u għanna namlu monitoraġġ ta' xogħolna u jiena kuntenta li ħafna minn dawn il-punti ġew indirizzati f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. l-intervista l-kallim għal-imiz, grazie ħafna President, zoċ aspetti li jina nishtiq nżid hawnhekk aspett illi jisemma l għonet mir rapporter il-22 ta' april meta aħna nirċivu il-pakket illi suppost jitċara l-orizzont tana mbagħad dwar il-gold plating naħseb li għanna nisħu fuq dan l-aspett dan għanna nil-għawħa u huwa tajjeb li s-sinjura Kaufman għamlet qarrija daqshekk ċara f'dan ir-rigward f'ħafna oqsma differenti, speċjalment fil-leġislazzjoni ambjentali u soċjali, qed titkellmu dwar standards minimi. U dan ifisser illi dan mhuwiex gold plating. E, hemm ħafna konnotazzjonijiet eh, negattivi Jekk għandek standard minimu dan għandu punt tatlu għandu jkun punt tatlu minimu fuq livell nazzjonali jekk iridu l-pajjiżi jistgħu jtejbu l-affarijiet u jżidu l-leġiżlazzjoni għandna ninkoraġġuhom anzi biex jagħmlu dan. Huwa tajjeb li wieħed Eh, ħares naqraw jara xi tfisser ehm, eh, implementazzjoni ta' kull leġizlazzjoni. Jekk wieħed ma jkun titejjeb fuq il-leġiżlazzjoni eh, fuq livell tal-Unjoni, allura wieħed għandu jkollu dritt li jtejjeb il-leġiżlazzjoni fuq livell nazzjonali, speċjalment fir rigward tal malbuta mal-ambjent. Imbagħad punt ieħor li naxtaq insemmi huwa każijiet fejn il-Kummissjoni għandha dritt ta' inizjattiva u li kultant tinsa b'din il-ħaġa u eh, anka eh, meta nitkellmu dwar l-imsieħba soċjali, eh, l-idea bażika hija li trattat tal-Unjoni jippermetti illi dawk li għandhom l-aktar għalfien fuq ċertu aspetti, ġifiri l-imsiba soċjali, per eżempju, dawn għandhom jaslu għal u biex nejtek dan għandu ikun speċi ta' negozjar kollettiv fuq livell tal-Unjoni permezz ta' dialogu soċjali wiesa u eh, dialogu li rispondi a situazzjoni reali ma li qed isseħħ bħalissa fil-fatwa differenti minn dan l-imsieħba soċjali u l-possibiltajiet tagħhom illi jieħdu deċiżjonijiet qed tiġi limitata aktar u aktar xanna bżon xi trattat ieħor ma naħsebx illi din hija xi ħaġa realistika għandna nżommu għajnejna fuq dak li qed tagħmel il-Kummissjoni nuħdu nota tal-fatt illi il-Komissjoni qed tnaqqas mill-flessibilità u mill-possibilità li l-imsieħba soċjali jieħdu deċiżjonijiet u dan qed tagħmlu pass pass u naħseb jiena li dan qed imur kontra l-anijiet tagħna għandu e, konna konsultazzjoni online aktar wiesa e, fejn nistgħu inqisu ukoll riżultati akademiċi u nqisu ukoll l-opinjonijiet tal-imsieħba soċjali u l-pjattaformi differenti li jeżistu f'dan ir-rigward. Hemm possibiltajiet diġà eżistenti li jippermettu li l-imsieħba soċjali li jinfluenzaw id deċizjonijiet tieħdu fuq livell Ewropew, imma jidher li dawn il-possibiltajiet bħalissa qegħdin jiddajfu ma ħadniex ħin biex nidiskutu dan, ma nafux eżatt eh, x'qed tippreżenta l-Komissa nirdu naraw x'qed eh, tipprepara l-Komissjoni u għandna ninvolvu aktar l imsieħba soċjali, il-Sinjura Hannibal. Nixtieq immur lura naqra fuq punt li diġà issemma l-aħħar parti tal-rapport dwar il-ritirar ta' proposti pendenti minnaħat tal-Komissjoni dinija ta' tħassib għalija u dinija l-ewwel darba li qed nara li dan qed iseħħ Jina naħseb illi jekk il-Komissjoni ħatoqgħod tintroduċi il-prinċipju tal-nuqqas eh, ta' kontinuità politika għandha tikkonsulta l-ewwel l parlament għax ċertu affarijiet fil-fatt għaddew min-naħa tal-Parlament, pereżempju direttiva tal-maternità u naf li l-Kumitat involut eh, għandu tħassib dwar din il-proposta jekk eh, din se tkun xi ħaġa li ħatibqa' isseħ allura għandu jkollna diskussjonijiet wara jekk aħna veru tassew ko leġislaturi l-opinjoni tal-Parlament titqis u jiena naħseb illi din hija kwistjoni importanti jekk iż-żewġ partijiet jaqblu li iva tista' tiġir tirata xi proposta eh, tajjeb di Imma aħna sissa ma wasanniex f'dan il-pont, din eh, eh, l-affarijiet qed isiru minn naħa tal-Kummissjoni b'mod arbitrarju u dak li hu ħażin għandna naraw u nitkellmu dwar din il-parti tar-rapport għax din hija importanti. Dan qed jiġi sfursat fuq il-Parlament minn naħa tal-Kummissjoni meta l-Kummissjoni fil-fatt kienet tiġġaddit il-proposti eh, pendenti u Eh, billi il-Kunsil ma jkunx għadu ħad deċizjoni tiegħu fuq ċertu proposti ma jkissirx il komissjoni għandha dritt tirtira il-proposti. Grazzi ħafna qabel mandur lejn il-Kummissjoni nixtieq nikkummenta li skont il-trattati bħalissa il-Kummissjoni għandha iva id-dritt li tirtira kwalinkwa proposta. Iġifieri diki is-sitwazzjoni legali li hija forsi ta' sfortuna imma Ija kifini, il-sur Studler minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, President, għan il-limita ruħi għal xi 4-5 punti fil-qosor l-owen net fuq il-timing, l-agenda tana waqt naqra l-ura, jiva għet nistennaw li l-pakket issa joħroġ fil-fat fit-28 ta' april u mux fit-28 u mux fit-22 ta' april. Dwar l-agenda rifit nishtiq Eh, nisħa eh, b'mod sot li l-ideja i li inħallu il-protezzjoni tal-interess u nżommu il-protezzjoni tal-interess pubbliku aħna rridu li mhux innaqsu l-istandards imma ntejbu l efficienza anzi issa fir-rigward tal tal-ġejjeni ta' kif ħanimxu fil-qoddim ma nistax ikkummenta fuq il-leġislazzjoni illi ħad kun qed toħroġ imma nifhem ukoll il-punti dwar id-diskussjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni dwar l-istudji u rapporti ta' implementazzjoni u talbiet oħra illi jistgħu um, eh, joħorġu mill-Kummissjoni u anka mill-Parlament u anka fir-rigward tal-stakeholders u tal-pubbliku um, eh, eh, ġenerali rridu nikkoordinaw dwar l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali fil-xogħol ta' koordinazzjoni naqbel ma dak li hemm fir-rapport ta' sow hemm elementi komuni anka f'dan ir-rapport anka mal-politika tagħna l-unika punt li nixtieq nsemmu li l-istati membri għandhom sistemi differenti ħafna u kultant il-parlamenti ma jiġux involuti fix-xogħol ta' evalwazzjoni u hija kultant amministrazzjoni nazzjonali li tagħmel dan it-tip ta' xogħol barra minn hekk aħna napoġġaw li naħdmu mill-qrib mal-istati membri fuq l-implementazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni għax l-impatt tal-liġi tal-Unjoni u l-pis regolatorju ħafna drabi tvarja b'mod sinifikanti u dan jiddependi ħafna drabi fuq kif tiġi implementata fl-istati membri individwali u għalhekk huwa importanti ħafna li wieħed jidentifika l-impatt tal-liġi tal-Unjoni u aħna inqisu l-approċċi differenti tal-implementazzjoni. Jina nota tal-kummenti kollha li saru fuq l-irtirar tal propo posti, u hemm żewġ punti li jiena nixtieq nagħmel f'dan ir-rigward l-ewwel net hija l-prassi u anka mm, taħt l-impentana mal-parlament li aħna inħabru l-irtirar u u natu spiegazzjoni għalfejn nkun għadin nintiraw il-proposti. Imbat aħna nistennu biex naraw xinija risposta tal-parlament u anka tal-Kunsil. Il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali qabel mal-approċ ġenerali u ma kienx se jikkommenta fuq il-literar individwali. Waħna eh, Eh, minħabba li l-Parlament ma għamel lebda rezoluzzjoni, aħna bqajna dejjien. Fil-fat aħna dejjem nistennew qabel ma naqbdu nirtiraw ċertu proposti, nkunu rridu nistennew biex naraw jekk il-Parlament ikun sejħu pożizzjoni. U fl-aħħar net fir-rigward tal-imsieħba soċjali, il-Kummissjoni bdiet ix-xogħol tagħha kif eh, bilna qabel anka taħt il- kif qbilna taħt il-Kummissjoni tal-Juncker biex nisvilupaw id-dialogu mal-imsieħba soċjali u naraw li nużaw metodi differenti biex indaħlu f'dan il-proċess. Jiġifieri dan f'dan ir-rigward anka hemmhekk aħna bdejna bil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna mela dak l-aħħar kellim fuq il-lista. is Kaufman, tixtieq tgħid xi ħaġa? Iva, President, fil-qosor. Nirringrazzja lill-kollegi kollha li tkellmu. U napprezza proposti tagħhom u suġġerimenti. Turet li rtirar nuqqas ta' kontinuità. X'en semmi għam daw, punt latin, is-Sinjora Newbler kelmet fuqhom fil-fatt Aħna jdu niddeċidu eżattament xirridu hawnhekk. Aħna ma nix riżoluzzjoni fuq il-programm ta' ħidma ta' kummissjoni, imma għandna din il-votazzjoni issa fil-plenarja fejn aħna Sena nikkommentaw fuq dan il-programm ta' ħidma u dan il-punti ma nixtiequx narawhom irtirati. Ġilak li hemm f'punt 30. Ovvjament il-Kummissjoni għandha dritt li tirtira proposti leġislattiva anki jekk huma jkunu diġà ħdimna fuqhom fil-Parlament ma fl ħin aħna għandna bil mal-Kummissjoni fl-2010 jgħid li l-Kummissjoni trid tieħu konsiderazzjoni l-opinjoni tal-Parlament. Dan huwa proċess ta' riflessjoni politika li tinvolvi l żewġ istituzzjoni jaħdmu flimkien u dak li qegħdin ngħidu hawnhekk. il-pożizzjoni tal-Parlament tittieħed in konsiderazzjoni. Diġa ħadna votazzjoni fuq dan wara id-diskussjoni fil-plenarja sid naraw kif ħan proċedu. Fuq dak li sur Sugli. U samma pakket li ħajġi imrestaq fi 28 jader li li kien 22 però l-ġurnata ġifiri issa ma nafx hija l-iskadenza l-emendi eh, jekk fit-22. Ikolna biss jumejn biex irresqu l-emendi u dana mux biżejjed żgur. Naħseb li l-iskadenza tal-emendi għanda tkun inqas ġimgħa wara illi il-Kummissjoni tressaq proposta tagħha fuq leġiżlazzjoni aħjar. Grazzi ħafna. Issa nistgħu u dibattitu fuq dan il-punt u nixtieq insaqsi l viċi President ta' dan il kumitat sabiex immexxi il-punt li jmiss għax jiena involut personalment fih. Grazzi ħafna. Eh, President, il-President eh, Sloboda għal punt numru 9 Thank you, President. Grazie, President. Għan nitkellem bitċek. Grazie ħafna. Mela, ħan prezenta fil-qosor il-proposta ta' rapport dwar il-konsens Um, ta' konsensus mill-ġdid fuq l-inforza tal-IPRs. Għanna kanna tisa proposti illi wara li jiġu konsidrati, jiġu jisaw jiġu konsidrati u kol fil-kustjoni ta' dritt tal-inforza tal-IPRs. Għan din hija kwestjoni hemm bżonn din il-proposta tal-Kummissjoni ġifieri naraw eżattament, eżattament jekk u x'qed tkun il-Kummissjoni kon xem il-bidliet li qegħdin isiru f'dan il-qasam u jekk irreaġitx tajjeb għal bidliet li hemm donnu li m'hemmx interess li jiġu ippenalizzati l-individwi. Imma minn flok ħaj irridu nifukaw fuq dawk illi b'xi mod jistanew b'mod illegali. Permezz tal-istudju tal-istat attwali u l-analiżi tal-opinjonijiet ta' suġġetti differenti li jipparteċipaw rridu naslu għal komprensjoni aqwa rridu nifmu aħjar. Eżattament kif qed tiġi rispettata dina il-leġiżlazzjoni u dritt tal-IPR. Irsu kun hemm kampanja ta' informazzjoni li ma jistawx ikunu unilaterali li jew li jimxu kollha fl-istess direzzjoni f'direzzjoni waħda. Iridu juru ċertu komprensjoni vizavi il-opinjonijiet li tress u jena sepp id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ħafna minnhom maġġoranza tagħhom jikkontribwixxu fil-kabbir ekonomiku l-ħolqien Sa' postijiet ġodda tax-xogħol u għalhekk aħna jdu niffukaw speċjalment fuq l-appoġġ tal-SMEs dawna naħseb li huwa qasam prioritarju. Rridu nifukaw għalhekk b'mod konkret fuq kif jista' jingħata l-appoġġ fid-diskussjoni attwali. Hemm bżonn li jiġi konsidrati wkoll il-mezzi online hemm bżonn li jittieħdu konsiderazzjoni il forum kolla, mezzi kolla ta' ksur ta' l-IPRs possibli. Jina nishtiq nassigura kolħat anke l-shadow rapporters koll u permessa tagħhom li bqeta tal-kollegi illi jiena inkun kontent jekk irnexxilna fil-qafas tad-dibattitu u ukoll dak li hemm fil-dibattitu. Is-Sinjura li grip għanna tlet punti ek jġobkom fil-qosor. Mbagħad is-Sur Kostner, grazzi ħafna President, Jina nixti eh, s sur Sloboda nirringrazzja ħax verament għandna bżonn definixxu politika eh, dwar il-protezzjoni tal- il-proprjetà intellettwali U ovvjament dan se jkun investiment tajjeb ħafna għal tkabbir irridu nsibu soluzzjonijiet ċari u tajb u effiċjenti. Dan huwa importanti ħafna biex nipproteġu anki dawk in-nies li qed ehm, joħolqu jikkreaw. tajjeb li ninvolvu il kulħadd dawk li qegħdin jiksru l-proprjetà intellettwali Inti semmejt ukoll il-fat li rridu nġiddu kontra li falsifikar u l- u l-piraterija. Inti qed insisti wkoll fuq l-importanza ta' kampanji ta' kuxjenza biex n-nies ikunu ċittadini ikunu iktar jafu u x'inhuma wkoll il konsekwenzi ħdina tal- il-ksur fuq il-propieta intellettuali u hemm il-kapitlu dwar l-SMIs li tant ikollhom konsekwenzi ħżiena u ma tantx għandhom eh, strumenti biex jiġġieldu. Imma għandi riserva żgħira imma xej gravi. Fil-paragrafi 8 u 9 li inti tiddedika għal għal mm, nuqqas ta' ċertu prodotti u anki il-fat li l-konsumaturi naraw li dejjem jirrikorru għal prodotti illeċiti. Forsi għawnek il-formulazzjoni titjib. Imma l-isforzi qed isiru f'ħafna pajjiżi sabiex l-offerta jkunu għal prodotti tajbin u mhux illeċiti. Naħseb hawnhekk hawn ċertu konfużjoni irdu jittejbu dawn il-paragrafi. Grazzi ħafna, Sur Koster, qed jogħġbok fil-qosor. Ja, fil Herr Präsident. Grazie, President. U grazzi, sir soba da rapport Nasa Nasab li dun konsiderazzjoni dal-ġej, irridu l għalnet taħna. aħna naċċertaw li kunem bilanċ bejn l-implementazzjoni ta' dak li għandu dritt tal-IPR u l-interess tal klienti Fl-aħħar mill-aħħar dik tal-protezzjoni tad-data wkoll l-abbozz għandu jkun branċa taħjar anke biex jħun konsiderazzjoni l-interessi tal-individwu u klient privat. U nagħtu garanzija ta' dawk id-drittijiet ukoll. Imbagħad hemm ukoll il-prinċipju illi insegwu l-flus. Hemm ħafna dubji fuq dan il-prinċipju, dan il-prinċipju jista iwassal biex il-ħarsin ta' interessi privati jkunu immenati minn ċertu mekkanizmi ta' protezzjoni, ta' mekkanizmi ta' kontroll. Apparti minn hekk, meta nitkellmu dwar proċeduri penali, kif tagħmel inti fir-rapport swoboda. idu niskuraw illi ma jkunx hemm il-kriminalizzazzjoni ta' utenti li mhumiex konxi mid-drittijiet tagħhom din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidrawha aktar fid-dettall. fil qavas ta' pjantazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, Iġi jitħarsu specialment u id-drittijiet tal-awtur, specialment da' zminijiet ta' krizi ekonomika fejn dejjem qed innaqsu inqaċtu fil-qasam kultur mill-qasam kulturali wkoll. Idu nħarsu li l-artisti u l-awturi tagħna. Hemm bżonn ta' dejta affidabbli fuq l-effetti ekonomiċi tal-ksur kommerċjali tad drittijiet tal-awtur. Ir-riċerka li għanna maħsibx li affidabli. Naħseb li għanna bżon riċerka li tħares lejn l-effetti ekonomiċi u soċjali tal-ksur ta' drittijiet tal-awtur. Grazzi, Sur Dalbo. Grazzi, na qed nara li l-ħin għetja fessalura fil-qosor ħafna. Nishti ovvjament nifra il rapporter il-President, imma xtaqt biss ngħid li m'għandix komda eh, eh, b'xi ħaġa jiena ma naqbilx li nikkriminalizzaw in-nies li ma jirrispettawx id-drittijiet ta' l-awtur. Imma ħafna drabi naraw li dawk li jiksru il-drittijiet tal-awtur eh, mm, jinsena mell emendi fuq dan. Il-parlament ma jistax jaffirma li min jikser id-dritt tal-awtur hija xi ħaġa li nistgħu naċċettaw. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Nishti nifraħ li rapporter għaxol li għamel. Ovvijament dan mux il-rapport li konna ħroġ biħien kiku, imma dan huwa sforz tajjeb ħafna lejn rapport bilanċat u ħana ħankunu għadin il-rest u l-emendi sabiex inkomplu namluħ jirġaw tajt aqwa mill-liju. Forse anke jina xan jisbu kompromessi fil ħafna. Skużawni, għajjim wis biex nitkellem bl-Inglis. Issa taraw l-emenda tiegħi. U ma taqblu magħha. Skużawni, ma verament stressjat. Il-President jgħid li dak kien l-aħjar diskors tas Senjur Anderson li qatt sema. President, bil fil-qosor ħafna. Mela, ħaġa waħda biex wieġeb dak li qal is-Sur Costa fuq il-follow the money. l mux mhux illi nħas li dawk il-mekkanizmi ħarfetwa il diżidwi imma illi ikun hemm due diligence għall inqas sabiex min qed jagħmel ir-riklami l-intermedjaturi kollha involuti biex jippermettu aċċess għal prodotti dipendenti u servizzi dipendenti fuq l-IP japplikaw due diligence biex jaċċertaw illi daw il-prodotti, prodotti kontrafatti u oħrajn li jiksu privattivi ma jitħlux fil-katina. Ġifir le, miex restrittiva għal klient finali. Saqt nagħmilha din il-kjarifika. Aħna ovvjament nilqgħu il-rapport, grazzi. Merci votre intervention. Grazzi, issa rapporter. Ehm, eh, dziękuję welice. Ehm, ja sam przede Grazzi. Jena ħatta lima fuq kif irrit jitmexxa u jitħaffef proċess ta' dibattitu. Għanna xi Jina Jiena nirringrazzja ħafna u napprezza ħafna li kum ressaq l-emendi fuq il-persekuzzjoni ġudizzjarja. Importanti li ħadd ma jikser id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali minn fakkarkom fil-prinċipju tad dritt liġi penali fej l-individwu jrid ikun ja fil-li qed jagħmel reat irid ikun konxju mill-fatt li qed jagħmel reat. Sinjura Delvo, nittama li dan ir-rapport imkien mu qiegħed jgħid li huwa leġittimu li wieħed jikser id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali żgur mhix l-intenzjoni tiegħu jekk hemm dan l-interpretazzjoni allura jiena napprezza l-emendi tiegħek. Grazzi ħafna, President, qed naraw li qegħdin fil-ħin u hekk se nerġa' nċedi l-mikrofonu lilek inti bħala President tal-laqa. Um, Mr. Custer, can we fil Kostar, nistaw diskutu punt numru 10 malajr. Iva mela. Fl-axar laqa, għanti fil-laqa tabel tal-axar tal-Kumitat, s sur Timmerman għalilna l-Kommissjoni ħat proposta fuq Il-Foundation Program. Dan għaliex Foundation Ewropea teħtiex ċertu unanimità li ma tistax tintlaħaq issa fil-Kunsill ma xtiex għandu tħol fid-dettall issa. Imma naħseb li ma tkunx realistika li nippretendu inizjattiva ġdida li tittieħed issa. aħna għandna bżonn ta' xi ta' statut tal-Fondazzjoni Ewropea. Naħseb li nistgħu nistennew issa il-Sur Timmerman jirtira din il-proposta, ma mniġa sekċara l-intensità tiegħu, eh, eh, l-intenzjoni tijaw, imma musa jkunem unanimita fil kunsill u għalek ma jagħmilx sens li l-Kummissjoni Ewropea terġa' tpoġġi dan il-punt fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Ma naħsibx li għandna fejn jidħlu fil-komment u diskussjoni fuq dal-punt, u dal-punt issa magħluq. Minix qed nara fil-fatt min jixtieq jitkellem. Għadba għanna żewġ punti osra in kamera għalhekk kull minn mhux intitolat li segwi u li kun f'din il-laqa waqt il-diskussjoni tin kamera kieġobkom ħallu s-sala uħorġu mis-sala u nitlob ukoll